Euh, bonjour, chers collègues. Nous allons commencer. Wara nafsenar it-tajjeb, kollegi. Inkomplu bix-xogħol tagħna. Illum għandna smieħ pubbliku konġunt b'żewġ kumitati, il-Kumitat Krim u l-Kumitat Libe. Natu ħarsa biex nadattaw strutturi Ewropej u l-istituzzjonijiet Ewropej fil-ġlida kontra l-kriminalità organizzata, l-korruzzjoni u l-ħasil tal-flus Fl-ewwel cluster għandna t-tisħiħ tal-bażi għal-liġi kriminali tal-Unjoni Ewropea u l-kooperazzjoni ġudizzjarja. Dan il-cluster ħan nisimgħu minn il-Kummissarju Vivian Redding, il-Kummissarju għall-Ġustizzja Drittijiet tal-Bniedem u Ċittadinanza. Wara f'senare tajjeb, Kummissarju merħba f'dan ismiħ konġunt nissuġġerixxi li nimxu b'dan il-mod fid-dibattitu. Il-kollega Aguilar ħajasal dal-waqt maħna. L-ewwel nett ikonna 30 minuta prezentazzjoni mis-Sinjura Redding. Umbat sessjoni ta' mistoqsijiet u tweġibiet, mistoqsijiet mill-membri li talbu għal-kelma, natu l-priorità l-rapporters, il-koordinaturi tal-gruppi politiċi mill-Kumitat Libe u Kumitat Krim, imbat u kunem żewġ minuti għal kull kallima tagħna. Mbagħad ikollna tweġiba minn naħa tal-Kummissarju. Sinjura Redding għandha sija allokata għalina għad-diskussjoni kollha għall preżentazzjoni u sessjoni ta' mistoqsijiet u tweġibiet. Jekk jiflenna ħin mbagħad ikollna tieni rawn ta' mistoqsijiet mal-membri li jitolbu il mikrofonu Imbagħad nisimgħu l-aħħar tweġibiet mill-mistiedna tagħna u ngħaddu għal tieni cluster u t tielet cluster ta' wara l-ofsenar. Naddilk il-mikrofonu l-Kummissarju, jek joġbok. Grazzi, Signora President. Il-kol tafu għax taħdmu fuq dan il-xol, xol ġdid għall-Europa fil-qasam kriminali, il-kriminalità organizzata qed tevolvi, qed tinbidel, kull ma jmur qed issir diversifikata fil-gruppi, fil-metodi tagħhom u anke fl-impatt li kollha fuq is-soċjetà. L-iktar evalwazzjoni ħarija ta' Europol tofferma l-mobilità u l-flessibilità tal-gruppi kriminalizzati li jaħdmu f'ħafna ġurisdizzjonijiet u anke f'ħafna setturi kriminali. F'daqqa. Konna mħasbin biex nġildu l-korruzzjoni, il-ħasil tal-flus u l-kriminalità organizzata għal bosta snin, iżda biex din il-ġlida tkun waħda effettiva, neħtieġu approċċ fuq bosta livelli U hawnhekk il-liġi kriminali għandha ruol importanti x'taqdi. Suppost għandha tipproteġi l-valuri komuni tagħna, l-prodotti komuni tagħna u għandha tiżgura wkoll li reati kriminali serji li qegħdin jiksru dawn il-valuri jiġu definiti, investigati u imresqa dim il-liġi mhux biss fiħdan stat membru imma anke fuq livell Ewropew il ġlieda kontra reati finanzjarji serji b'dimensjoni transkonfinali hija misħuqa propju fit-trittat ta' Lisbona. Madankollu mijiet ta' miljuni ta' euro ta' flejjes ta' minħalla 16 jitspiċċaw f'bwiet ħżiena minħabba tivitajiet kriminali u anke frodi fir rigward l-Unjoni Ewropea kull ma jmur qed isir aktar sofistikata. Ħafna drabi tinvolvi atturi fuq livelli differenti, ġurisdizzjonijiet differenti, transazzjonijiet differenti u mhux biss l-Unjoni Ewropea li tisfa vittma ta' frodi ma' ħafna ċittadini u kumpaniji li jisfaw vittmi ta' dan. Għalhekk huwa meħtieġ li jkun tittieħed azzjoni f'dan ir-rigward u l-Kummissjoni diġà aġixxiet. Ippermettu li nibda bid-direttiva kontra l-frodi għanna approċ integrat biex nindirizzaw il-frodi tal-Unjoni Ewropea minnaħa rridu nikonsolidaw il-qafas legali u minnaħa l-oħra rridu nżidu il-fiduċa ta' ċittadini fi taxxa biex taxxi ikunu mħarsa mill-frodi u l-abbuż. Tafu li hemm problema hawnhekk li iktar minn 90% tal-budget tal-Unjoni Ewropea ikun ġestit mill awtoritajiet nazzjonali. U miex kombinazzjoni li l-frodi propja sseħħ f'dan il-level, level nazzjonali fejn il-protezzjoni tal-interess tal-Unjoni Ewropea huwa varja bejn stat membru u livell Ewropew. Għalhekk hemm bżonn nelbu din il-frammentazzjoni u niżguraw li l-flejjes Ewropej li jkunu investiti f'kwalinkwa stat membru ikunu trattati indaqs L-istess mod meta niġu biex nindirizzaw il-frodi u l kriminalità Jiena qed li ħana kolli approċċ ta' tolleranza zero bħala priorità. F'Ġunju tal-2012 proponejt direttiva għal protezzjoni tal-interess finanzjarju tal-Unjoni Ewropea mill-liġi kriminali kien possibbli li nagħmlu dan grazzi għal Trattat ta' Lisbona fejn aħna għandna bażi għal liġi kriminali tal-Unjoni Ewropea biex niġildu l-attivitajiet li jaffettwaw l-interess finanzjarju tal-Unjoni Ewropea. Dan xi fisser ifisser setat ta' kodeċiżjoni sħaħ għall Parlament u għalhekk huwa importanti li l-Parlament malajr kemm jista' jkun jibda jaħdem fuq din fuq dan id-dokument, fuq sustanza tad dokument biex bekk gawdi bl-aqwa mod minn dawn it-trattati ilu l-iktar minn sitt xhur li l-proposta tinsab quddiemkom bħala Parlament Ewropew u għalhekk tkun ħaġa tajba jekk il-Parlament Ewropew ikun jista' jimxi l qudiem u janalizza. Il-trattat jipprovdi bażi legali għal miżuri fuq livell amministrattiv kif ukoll kriminali u jippermetti wkoll bħala konsegwenza ta' dan li ikun hemm protezzjoni uniformi applikabbli għall-istati membri kollha. U għalhekk dak li jinsab fil-proposta hija din. Huwa dan. L-ewwel qed introduxxejna eh, definizzjonijiet komuni tal-frodi tal-budget tal-Unjoni Ewropea bekk ikun hemm liġi kriminali uniformi li tħares bl-istess mod l-interessi fuq il-livell Ewropew u nistantikom eżempju ta' dan. L-abbuż tal-proċeduri ta' xiri pubbliku bħala frodi. Din tinsab fil-leġiżlazzjoni ta' ċertu stati membri imma f'ċertu stati membri oħra ma tinsabx hemmhekk mhix preżenti u għalhekk definizzjonijiet komuni jfissru li jkun hemm livell uniformi ta' protezzjoni fuq l-Unjoni Ewropea u nevitaw sitwazzjonijiet fejn nuqqasijiet fejn ikun hemm lakuni legali li jintużaw minn kriminali kriminali jafu x'inhi l-liġi, ovvjament, u jippruvaw jaħtfu l-opportunità fejn il-liġi ma tolqothomx mhux qed tkopri l-attivitajiet kriminali li qed jagħmlu. Ħaġa oħra għandha x'taqsam ma' sanzjonijiet minimi. Hemm stati membri li għandhom dan fis-seħħ, oħrajn li m'għandhomx. Għalhekk dan iwassal għal effetti ta' arbitraġġ fejn il-kriminalità organizzata xi kultant isibu irpar fejn jistgħu jkomplu għaddejjin bħalli kieku xejn l-attivitajiet tagħhom. Jiena proponejt sanzjoni minima ta' sitt xhur ħabs għal reati serji gravi. Ovvjament dan jista' jkun taħsara konsiderevoli għal budget tal-Unjoni Ewropea jew inkella fejjem kisbit finanzjarji kbar ħafna għal min u ħati. Dawn tamaw li jkunu deterrent kbir għal dawn it-tip ta' reati għal dawk li jagħmlu l-frodi wkoll u barra minn hekk l-istati membri jkunu obbligati li jipprovdu bażi komuni ta' regoli għal limitazzjonijiet ta' żmien. Jiġifieri limitazzjonijiet ta' preskrizzjoni għal proċeduri kriminali. Perjodu fejn imbagħad wieħed ma tistax u quddiem il-liġi aktar. Għaliex ħafna uh, kriminali jipruvaw jużaw tattika biex idomu il-proċessi legali biex jigwadanjaw minn dawn inqasijiet legali, u aħna dan irridu nevitawh. Nittamaw li bekk ikun hemm protezzjoni aktar effiċjenti tal-interess finanzjarju tal-Unjoni Ewropea permezz ta' dan l-abbozz se tiġi diskuss fil-Kunsill u ilu jiġi diskuss mis-sajf li għadda u nserra fuq l-appoġġ tal-Parlament Ewropew biex jibda jaħdem ukoll fuq dan id-dokument u Nitlobkom hawnhekk f'dan il-kumitat li r-rapporter jiġi maħtur propju għal dan ix-xogħol biex bekk nistgħu nibdew xogħol fuq dan id-dokument. Il-kriminali kif nafu m'għandhomx rispett għal battalji interistituzzjonali u għalhekk kem bżonn naġixxu. It-tieni element, il-ħtieġa tal-Unjoni Ewropea li tħaddan ukoll koll eh, dimensjonijiet interistituzzjonali bħala parti mill-politika u hawn jiena kont ħabbart dan ix-xogħol fi smigħ bħalma tiftakru u nipprova nagħmel mod biex nressaq dan qoddim il-mejda tan-negozjati ma' dan il-Parlament fix-xogħol li ġejjin. Il-prosekutur Ewropew huwa propju uffiċċju li ħares lejn dan. B'hekk ikun hemm indirizzar tal-budget tal-abbuż tal-budget tal-Unjoni Ewropea li jkun uniformi anke per rigward ta' stati membri u dan jgħaddi minn 17% għal fil-Mija u għalhekk hemmhekk hemm ċertu lakuni hemm bżonn indirizzawhom. Ir-raġuni ta' dan huwa li hija kompetenza tal-awtoritajiet nazzjonali li jindirizzaw il-reati marbuta mal-budget tal-Unjoni Ewropea li jmorru kontra il-budget komuni tal-Unjoni Ewropea tagħna. Entitajiet Ewropej bħal Europol jew Eurojust li jistgħu jkunu ta' assistenza, jistgħu jikkoordinaw ix-xogħol f'investigazzjonijiet transkonfinali u anki fil-proċeduri legali iżda ma jistgħux iniedu investigazzjonijiet u laqqas imexxuhom il qoddim Dan irrid jinbidel, irridu nużaw it-Trattat tal-Lisbona b'mod partikolari l-artiklu 86 li jistabilixxi uffiċċju apposta tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew responsabbli għall-investigazzjoni il-prosekuzzjoni u anki eressa il-qoddim il-liġi dawk li jkunu ħatja għal fondi ġestiti ħażin jew inkella frodi fir-rigward il-budget tal-Unjoni Ewropea. Qed naħdmu fuq dan qed nagħmlu konsultazzjonijiet, il-proposta kifet diġà ħatkun qudiemkom fuq il-mejda dan is-sajf. Il-proposta tagħna ħad tkun qed tisħaq mod partikolari l-interess finanzjarju tal-Unjoni Ewropea u għalhekk ser ikunu il-fatturi ewlenin ta' dan ta' din il-proposta. Il-trattat jgħid li din il-proposta li PPO l-uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew ħajkun immexxi minn Eurotrust, Eurojust ħaj bżonn li jkun hemm relazzjonijiet b'saħħithom bejn l-IPPO u l-Eurojust titkun operazzjonali, funzjonali u amministrativa wkoll fl-approċċ. Aħna nħarsu l-qoddim għal approċ integrat u deċentralizzat. Integrat ifisser li l-IPPO ħajkun uffiċju Ewropew u dan ċentralizzat fisser li l-IPPO ser ikun operazzjonalment imħaddan fiħdan l-istati membri. U għalhekk kif diġà ser jinvestiga direttament eh, jagħmel prosekuzzjoni legali u ressa qudiem il-liġi għal dawk li huma ħati reati kontra l-interess finanzjeru tal-Unjoni Ewropea jitfit ma l-infurzar tal-liġi fuq livell nazzjonali u anke mal awtoritajiet ġudizzjarji fuq livell nazzjonali. Biex dan ikompli iseħħ, irridu norganizzaw relazzjonijiet bejn l-IPPO u l-awtoritajiet nazzjonali tal mod biex nivitaw xogħol doppju jew irdupjar tax xogħol. L-IPPO għandu seta awtonoma ta' investigazzjoni u prosekuzzjoni u dan jeħtieġ li jkun hemm salvagwardji b'saħħithom għall-indipendenza tal-uffiċċju. Indipendenza kemm mill-istituzzjonijiet Ewropej kif ukoll mill-awtoritajiet nazzjonali. U din l-indipendenza ħad tkun memuża mal-kredibilità u leġittimità ta' dan l-uffiċċju. Il-PPO jrid ikun jista' jagħti rendi kont għall milu u anke l-Parlament Ewropew u l-Kunsill irid ikollhom jett propju fuq il-prestazzjoni ġenerali tal-IPPO. L-autonomija operazzjonali tal-IPPO tiġi garantita fil-waqt illi l-investigazzjonijiet kollha tiegħu ser ikunu soġġetti ovvjament għal kontroll ġudizzjarju strett. Mhux l-inqas l-IPPO rrid ikollu struttura irfinata apposta biex ħares il-budget tal-Unjoni Ewropea irid ikun effettiv fin-nefqa u fl-ispejjeż ħanoqogħdu attenti anke r-riżorsi biex bekk niġġeneraw l-ekonomija tal-iskala. Irridu nindirizzaw aħjar il-frodi binqas spejjeż. Biex nagħlaq li PPO ħajkun ta' valur miżjud billi wassal bidliet fiċ-ċiklu tal infrorzar il-detezzjoni, il-prosekuzzjoni, il-proċessi legali, eccetera. Infurzar bħal dan Illum il-ġurnata naraw li huwa dajjef u anke frammentat ċertu każijiet u għalhekk il-prosekutur pubbliku Ewropew ħajib garantixxi uniformità tan nazzjonijiet madwar il-territorju kollu ta' l-Unjoni Ewropea. Marbut ma dan, u jiena ikkwotajtilkom l-artiklu fit trattat Marbut ma dan fil fatt hemm ukoll il-kooperazzjoni bejn Eurojust u l-IPPO. Il-proposta fuq it-twaqqif tal-IPPO ħaj tkun akkumpanjata bi proposta tal-riformi tal-Eurojust. Din hija t-tielet punt tax-xogħol tagħna fl-approċċ integrat. Proposta tar-riforma tal-Eurojust ser tindirizza kemm il-livell istituzzjonali kif ukoll ir-rabtiet prattiċi bejn il-Eurojust u l-IPPO. Mill-bidu ta' twaqif tiegħu Eurojust ra bosta żviluppi impressjonanti dak li nbeda fl-sena 2000 bħala roundtable tal-prosekuturi matul is-snin sar entità ewlenija fil-kooperazzjoni ġudizzjarja fi kwistjonijiet kriminali. Illum il-ġurnata l-qasam tal-ġustizzja Ewropea laqqas biss tista' taħsiba li tista' teżisti mingħajr Eurojust. F'dawn l-aħħar snin Eurojust kellha rwol ewlieni fil-koordinazzjoni tal-investigazzjoni transkonfinali għal reati serji u dan jinkludi l-kriminalità organizzata, korruzzjoni u ħasil tal-flus. Ċifra, nistantikom fl-2011 fil-fatt l-Eurojust kellu 204 laqat ta' koordinazzjoni u waqqaf 33 investigazzjoni konġunta bħala timijiet. Iżda m'għandniex nitilfu minn quddimajnejna il-fatt li bżonn li konna proġett fattibbli u li jista' jitwettaq u għalhekk naħseb li wasal iż-żmien li nirriformaw il-Eurojust tal-deċenju ġdid ta' modernizzar modernizzar anki tal-qafas legali li nsaħħu l-istruttura tiegħu u kif jaħdem li jkun aktar trasparenti u jagħti iktar rendikont ta' emilu għaliex din hija waħda mir-rekwiżiti wkoll ta' trattat tal-Lisbona. Palma tafu Eurojust ġiet maħluqa bħala entità tat-tieles pelastru dak iż-żmien qabel it-trattat tal-Lisbona. U għalhekk irridu li din l-istituzzjoni tkun taħt approċċ aktar demokratiku, aktar trasparenti li hemm fit-Trattat ta' Lisbona billi nagħtu rwol aktar ċar lill parlament Ewropew fl-evalwazzjoni tal-attivitajiet tiegħu. U għalhekk din hija ħaġa li tfeġġ darba wara l-oħra għax ħad tiġi inkorporata wkoll fil-proposti ġodda kollha li aħna rresqu. Eurojust ukoll titsir aktar effiċenti dan xi fisser ifisser li naqsu x-xogħol amministrattiv tal-membri u nippermettulhom jisħu propju fuq ix-xogħol tagħhom fuq ix-xogħol ewlieni tagħhom li huma marbuta mal-ġlida kontra r-reati serji. Għalhekk ir-riforma titwassal għal mekkaniżmu biex niddistingbu aħjar bejn ix-xogħol amministrattiv u operazzjonali tal-kolleġġ. Ir-rwol u r-responsabilità tal-awtoritajiet kollha jinkludu wkoll il-setat ekwivalenti u semplifikati tal-membri li ħajġu definiti. Il-reformi riformi waslu għal semplifikazzjoni u ċarar tal-reġim legali ħajkun hemm regolament wieħed li jkun applikabbli direttament lill istati membri kollha bekk nivitaw ukoll il-komplessitajiet skabrużi ta' strutturi legali li għandna llum. Għandna bżonn approċċ integrat sabiex bekk niġġieldu l-frodi fl-Unjoni Ewropea. Dan ta' fuq Dan qed nipprova nagħmlu permezz billi rressaq quddiemkom taħt il-kapaċità tiegħi bħala Kummissarju għall-Ġustizzja u taħt il-kappa ġdida wkoll tar responsabilità tiegħi fil-kompetenza tal-liġi kriminali. Qed irressaq proposti fost oħrajn li semmejtilkom u jiena konvinta li l-pakkett ħajati impetu ġdid għal ġdida kontra l kriminalità u l-frodi tal-Unjoni Ewropea. Grazzi, Signora commissario. Sur la Pasagilari, kħoġbuk? No, I don't need to. I, don't need to. I just, I just follow this uh, presentation of the perspective. Fuq di prezentazzjoni tal-rabtiet bejn l-sforzi illi għadda minnom Europol Eurojust sabiex ikonna perspettiva l-svilup tal-ġajjini tal-kooperazzjoni ġudizzjarja fil-qasam kriminali. Għadna nistudjaw it-triq li għanna għoddimna l-inizjattiva li nwaqfu prosettur pubbliku Ewropew illi indirizza l-miri li ġew stabiliti f'artiklu 86 tal-Trattat fuq il-ħidma tal-Unjoni Ewropea. Anka fid-daw tal-fatt li għanna sfidi kbar illi huma wis għal stat membri individwali ma sissa ħatanna ħafna x'namlu sabiex nwaqfu l-inizjativa ta' Kommissjoni direttiva għal ħarsin tal-interessi finanzjari tal-Unjoni Ewropea. Għanna situazzjoni illi għada ma ġietx indirizzata għanna tliet kumitat involuti, ġuri, libe, kif ukoll kont u il-ftehim tagħna tlaħaq bejn ġuri u libe, kisba kbira però għadna għat nisper nistennew sebxu komitat li jħor ukoll jasal ftim jekk ma jenexxinix l-indirizzaw tal-problemi li qegħdin jeddu illi waslu għal staġnar sħiħ hemm ftit ċansijiet li nesċinna naslu qabel tmim il-leġislatura u fl-opinjoni tiegħi dan ikun messaġġ negattiv ħafna. Dinja barra l-Parlament Ewropew qed tistedna li naslu fuq dal-punt pala Parlament u sabiex nuru l konsill li l-Parlament Ewropew għandhom pen illi jil-leġizlanka fil-qasam kriminali b'mod effettiv u li l-essen idu pass il-qoddim dan il-ħarsin ta' interessi finanzjari tal-Unjoni Ewropea hija xi ħaġa illi għandna nsibu ftejjim fuq għallum qabelada. Jiena bħala rapporter fisam il-Kumitat Libe għal ħarsin tal-interessi finanzjari tal-Unjoni u rejt li l-est inkopri ma' żewġ kumitati l-oħrajn taħt ir-regoli stabiliti f-49. u nittamaw illi jirnexxidna nkomplu l-proċess u li intemmu darba dejjem il-proċess qabel t-mim il-leġislatura. Grazie, Juan, għandna nofsija għal dak li nxaqsam il-mistoqsijiet u r-risposti. Nibdew bis-Sinjura Mattia. Grazie ħafna, President, Komissarju. Huwa pjaċir tiegħi li nilqa' akawnek fostna, Kommissarju. tistaw taraw kif il-Parlament qed jagħmel l-almu tiegħu sabiex indirizza l-kwistjoni tal-korruzzjoni. U anka biex nindirizzaw il-kriminalità sejri li għandna fl-Unjoni. Pero għanna attività kriminali f'pajjiżi terzi wkoll u għalda stant twaqqaf dal-komitat krim. Kien il-komitat libe propju lira l-irriet eh, li jinħoloq komitat ġdijt u eh, għalek edin għawn l umur nafsena l-komissarju għahna l-estin adotta l-proposti tijak direttivi tijak u eh, l-anka direttiva kontra tal-flus u għankan ninaqat ma l punti ta' staġnar li semma Sur Lopez Aguilar nitamaw li namlu dakollu li nistaw sabiex inneħu dal-punti li għadhom kolawna. Jekk jirnexna nelbu daw l-sfidi żgur li jirnexna naslu. Brabta mal-kommenti li saru fuq il-prosekuzzjoni pubblika, ħna nistenne nistennew proposti tiegħek ma nafx għandek data li tista' jenna. ma nafx tafx il-Komissjoni ma t-sessa il-proposti ta' kom għal xanet il-proposta kom, u ma nistawx ndewmu aktar il-proċess. Din hija xi ħaġa illi brabta ma' korruzzjoni fl-Unjoni Ewropea Zgurtejna kena ħafna smiħ fl sena smajna ħafna minn esperti mill Europol, smajna minn diversi esperti li ġebaw nekk u spiegawna s-situazzjoni xini. U eh, sejna ta' sew konxi ta' kemmi serja l-problema u ħafna s emru, mumiex konxi ta' kemmi serja l-problema. Ma jafux id-daqs ta' kriminalità li għandhom fil-pajzi tagħhom, ma jafux id-dimensjoni ta' kriminalità transkonfinali kemm kbira kellna laqgħa mal-Kumitat tal-Iżvilupp tal-Odu. U l-provi huma ċari u inti kommissarju għandek ħafna lok sabiex tipproponi il-rwol tal-Kommissjoni huwa importanti sabiex eh, tipproponu l-Kunsillu kol għandu rwol x'jaqdi U nistana appunto proposti tijak fuq dal-qasam, grazzi. Thank you very much, very interesting. In grazzi, prezentazzjoni ċara ħafna, Sinjora Kommissarju, prezentazzjoni li enitna ħafna. Jien Ewropew ħerqan kif taf, Ewropew akkanit u neħu gost li naraw li mixin il-qoddim u l-fat li naraw stampa ġdida li qiegħda titfaċċa Pero jider li għadna wasanna nofstriq biss għanna l-rati kriminali u l-ħabsijiet eh, nazjonali, pulizija nazjonali li tarresta l-minuħati. Pero meta se jkonna rati kriminali Ewropej, meta se jkonna FBI Ewropea? Monsieur Dan De Jong, Sur De Jong, grazie, signor President. Grazzi wkoll il-Kummissarju għall preżentazzjoni tagħha. Xi sena ilu ktibt rapport għall Parlament Ewropew fuq approċċ tal-Unjoni Ewropea fuq liġi kriminali Ewropea, dan inkludi versi prinċipi li fost oħrajna li għanna noqdu attenti fil-qasam u għanna nibbażaw ruħna fuq fatti li hemm ħtieġa u li jkun hemm element transkonfinali. Kont interessat nisma' dak li qalet il-Kummissarju fuq uh, safe havens għall kriminali dan rajtu f'komunikazzjoni wkoll tal-Kommissjoni fuq liġi kriminali, però ma rajtx provi brabta ma dak li nsejħu crime shopping fl-Unjoni Ewropea. U naħseb Dak iż-żmien ukoll saqsejt mistoqsija lill kommissjoni għandkomx provi, għandkomx rapporti li juru li kriminali qegħdin ħarsu lejn pajjiżi fejn is-sanzjonijiet huma aktar laxki. U tarawx differenza fit-tip ta' kriminalità. Għaliex jekk jien xilkom tħorġu bi provi bħal dawn, dawn żgur jgħinu li l-istati membri li mhux lesti jarmonizzaw liġi kriminali Pera dal-provi ma jizistux, ma nix nużaw dan l-argument. Jina uh, les nirċevi kol tip ta' formazzjoni fil-qasam. Punt ieħor importanti wkoll fil-rapport illi adotta l-Parlament e konkludejna li hemm numru ta' kwistjoni orizzontali fil-qasam tal-liġi kriminali u semmejt xuħut li ma rilevanti wkoll għal proposta tagħkom. Jekk pereżempju toħroġ bidea ta' sanzjonijiet minimi dan tista' tagħmlu veru, però m'għandux ikun marbut biss ma tipwija ta' kriminalità f'dal każ għandna jkollna diskussjoni iktar orizzontali fl-Unjoni Ewropea fuq għaxi xemmon ta' valur Ewropej li rridu eh, livelli minimi fl-Unjoni Ewropea u mhux brabta ma tip wieħed ta' kriminalità mal numru ta' reati jew tip ta' reati kon smajt b'attenzjoni il-Komissarju titkellem fuq uh, Statute of Limitation u hija ħaġa importanti ħafna għaliex inti għamilt referenza wkoll għall uh, iskadenzi brabta mal-kompetenzi. Din hija wkoll kwistjoni orizzontali oħra ma tistax tindirizza brabta ma reat wieħed biss imma hija ħaġa trid tindirizza b'mod wiesa. U koll ikun hemm bżonn bil fl-Unjoni Ewropea fuq dan xi fisser viżovi reati, ir-reati kollha. Hemm kwistjonijiet oħrajn li wkoll ser jitfaċċaw żgur fir rapporta tal-Kumitat pal responsabilità ta' individwi hija ħaġa importanti sabiex niġildu tip ta' kriminalità, qasam ieħor li ntqajt miegħu ħafna drabi ili għanna rikonoxximent reċiproku ta' sanzjoniet kriminali ma m'għandniex rikonoxximent reċiproku ta' sanzjoniet amministrattivi. U dan qed joħloq problemi brabta mal-infurzar fl-Ewropa. Niskuża ruħi tajt il-President ma nix biżejjed ħin. Jekk jogħġbok. Mela, l-għanet, eh, grazzi komissarju għal-proposti tal-punta tal-komissarju xat nkonna f'em skadenzi preċizi anka għaliex din il-kwistjoni tal-prosekutur Ewropew hija ħaġa importanti għall-aħħar. U xtaqt nistaqsik jeżistix, teżistix l-idea li nipromuovu tip ta' stati ġenerali nsejħilhom jien brabta mal-legalità u l-korruzzjoni fl-Ewropa. U dan fid-dawl ta' punti li semmew qabel, jiġifieri fuq il-ħtieġa illi jkun hemm iktar għarfien fost l-opinjoni pubblika barra l-istituzzjonijiet fuq l-impatt tal-korruzzjoni u l-kriminalità, specialment dan iż-żmien ta' kriżi ekonomika fuq is-soċjetajiet fis-sens wiesa. Il-Kommissjoni qabel il-2014 ser iżom xi appuntament Ewropew fejn nitolbu laqa bejda wkoll responsabbli fil-qasam, grazzi. Grazzi, sur Corona. Nandu signora Vajler, un bat rapporter Surja Kolino. Mbatt mistoqsija mill-kollu l-onorevoli Diaz Mera, mbatt il-Komissarju. Grazie, Komissarju. Zewġ mistoqsijt ma najm najm naħati għaj. L-ewel net. Punt li tqajjem mis-sinra Ramatje. Kena diversi sessjoni ta' smiħ l-ħar sena kena rakkomandazzjoni tal oecd l-ġnus maquda, l-Istati Uniti, l-esperti kollha wkoll. Huma dejjem qalulna li fuq livell Ewropew hemm bżonn kooperazzjoni aktar b'saħħitha. Kif ukoll koordinazzjoni aktar b'saħħitha. Jiġifieri sistema unika kemm IPPO e jew xi arranġament ieħor. U din hija ħaġa ċara biżejjed jekk tibda mill-kriminalità ekonomika l-affarijiet joħorġu ovvji minħabba l-kriżi finanzjarja fl-Unjoni Ewropea, din hi ħaġa li għandha tingħata priorità. Għanna forzi li qegħdin jisfruttaw is-sitwazzjoni u qed qed jiedu vantaġġ is-sitwazzjoni biex idawru lira biex ngħidu hekk hemm situazzjoni prekarja f'ċertu pajjiżi minħabba nuqqasijiet li għandna u hemm moqsma fejn dawn il-kriminali jistgħu appuntu iwettqu l-attività tagħhom. U din hija ħaġa li għandna nieħdu inizjattiva fuqha. Dan jħodni għattini mistoqsijiet tiegħi? Illi hija din membri ta' Parlament Ewropew. Indipendentement tal-ma grupp namlu parti, tajjeb li naħħġu bxaħġa qabelt il leġislatura tajjeb li nistaqsu Sur Barroso jew inti, Sinjor Komissarju, konx kontat mal-Stati membri, mal-Ministeri tal-Finanzi, per eżempju, sabiex taraw x'inhi s-sitwazzjoni fl-Istati membri. L-Istati membri kollha firmaw it-Trattat ta' Lisbona. Però trattat jkopri dan il-Ministeri tal-Finanzi u tal-Ġustizzja tal-Affarijiet Interna għandhom idejat prattiċi għal futur immedjat. Grazzi, Sur Diaz de Mera. Grazzi, Signora President. Grazzi wkoll lill-Kummissarju Reding. Miħu gost nisma dwar l abbozza direttiva skont artiklu 86 u naħseb dinni ħaġa li l-esta propju qabel is-sajf xi tliet xhur oħra. Jiena perswasi li mxejn il-qudiem ħafna fuq dir proposta ma dana kollu għandi xi mistoqsijiet li nixtieq nistaqsi. Xtaqt konnaf, naf Salma punt għan jihdu artiklu 86 sabiex nimxu l-qoddim fuq dal-punt u nindirizzaw dawk il-persuni li tippreġudikaw il-Civil Influenza fl-Unjoni Ewropea. Ukoll sabiex nevitaw duplikar, naraw x'inhu rwol ta' Olaf dan kollu, kif Olaf se tkompli dir rwol fil-proċess. Se tkompli tagħmel dak li qed tagħmel issa, jew se tkompli topera b'mod indipendenti minn dal prosekutur. Xtaqt inkun naf ukoll jew staqt ngħidilkom illi għandna bots tar-regolament tal-Europol u skont l-informazzjoni li rċevejna l-Uffiċċju ta' Prosektur skont artiklu 86 sej eh, kollu ċert indipendenza però vizavi Europol u Eurojust fid-daw ta' riforma ġodda Europol ridu naraw Europol xirwol ser taqdi fil-ġejjieni fil-kontest artiklu 86. Grazzi, Sur Diaz de Mera, nat il-kelma sal-li Sur Jakolino, rapporter. Grazzi, President. Segwejt t-tini parti tal-prezentazzjoni tal-Kommissarju. Għanna 60 pajis il-lum għadhom jikkwalifikaw bħala tax havens fl-Europa għanna 1600 grupp kriminali u reċiklaċu jilħaq bej 2 5% tal-GDP f'pajjiżi Ewropej. Ġifieri qed nitkellmu fuq ċifri impressjonanti. Issa mistoqsijiet. Inat u kollega tu kemm tkellem fuq dan fuq il-ħtieġa li jien namoġenizzaw u namlu koerenti l-approċċ Ewropew brabta mal-kriminalità organizzata. Għanna fil-rapport għanna nissuġġerixxu illi l-attività mafjuża li nsibu f'ċertu pajjiżi tkun ħaġa illi nistaw niġġieldu kol-imkien għaliex hija ħaġa li s-saxħa ukoll l-esegwibilità tas-sentenzi tad-dispożizzjoni ġudizzjarji Fuq dal-punt nixtieq nisma l sinjura Redding u anke issa fuq il-Persekutur Pubbliku Ewropew nifmu illi għandna niċċaraw xrab se jkun hemm emma Eurojust. Eurojust xirwol se jaqdi fil Ola, fuq kol, xirwol se jaqdi fil ġejjini Għanna naħsbu li sistema Ewropea għanda tejn l-autoritajiet nazzjonali. Għanna bżon prokuratur Ewropew li jidjaloga mal autoritajiet nazzjonali. Fuq dal-punt, u xi informazzjoni preliminari. U koll, um, tajjeb il dil proposta tersa qodem il-Parlament illum qabelata. Grazzi, Signor President. Merci, Monsieur Jacolino. Uh... Grazzi, Sur Jacolino mistoqsija tal-aħħar, Sinjura Kummissarju. и първия доклад, излезе и първия доклад на Европейската комисия за нивото на корупция в Fl-2013 il-Kummissjoni Ewropea se tippubblika l-ewwel rapport tagħha dwar il-korruzzjoni fl-Istati Membri. Tista' jekk jogħġbok tajdinna aktar dwar dan ir-rapport li ma indikaturi ser jintużaw u li ma għal korruzzjoni. Nitkellmu ħafna dwar il-ħasil tal-flus u l-korruzzjoni u l-fatt li dana qed iseħħ aktar fil-Ewropa ċentrali u tal-Vant. U inti wkoll semmejt, Sinjura Kommissarju, illi s-sitwazzjoni fil-Bulgarija u Rumanija u huwa kritiku jew kien kritiku meta eh, huma wkoll saru membri tal-Unjoni Ewropea. Forsi tista' tixed aktar dal fuq dan il-punt ukoll, grazzi. Grazzi President, jiena se nipprova fil-qosor inwieġeb għal dawn il-mistoqsijiet tassew importanti illi eh, saqsew il-membri parlamentari illum eh, Vice President, anzi President Lopez Aguilar, jien naqbel miegħek illi iva għandna nitwazzjoni ta' malajr sabiex eh, naraw x'inhuma il-differenzi bejnietna ħaliex biex bekk il-Parlament ikun jista jinnomina rapporter għal proposta ta' direttiva l ħarsien tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea u dana feħdan il-liġi kriminali, xaġa li ressa t-flulju tal-2012. Bekk wasal il-waqt sa fl-aħħar il-liva l-Parlament ukoll Eh, jindirizza dan il-punt u jisib soluzzjonijiet għal problemi interni tiegħu. Signora Mathieu, hija referiet għal direttiva dwar il-ħasil tal-flus. Din hija leġiżlazzjoni li kollega tiegħi Michel Barnier ressa u ukoll ressa dan ir-rapport tal- l-attenzjoni ta' dan il-Parlament għanna il-pakket dwar il-prevenzjoni tal-ħassil tal-flus u, u finanzjament ta' terrorizmu u regolament mbagħad għal informazzjoni rabta ma' trasferiment ta' fondi biex bekk ikun hemm traċċabilità. U dan iwieġeb parzjalment għal mistoqsija tas-sur Jakolino. Il-proposta li jiena ressa hawnhekk hija dwar il ħarsien tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea, ġifir l-budget tagħna. Bekk tkun ħaġa tajba ħafna jekk il-Parlament ikun jista' jieħu azzjoni malar kemm jista' jkun dwar din il-proposta. Intom saqsejtuni wkoll dwar il-EPPO dana meta se jidħol fis-seħ Aħna minna ħatana qegħdin naħdmu fuq dan u ilna fil-fatt naħdmu fuq dan u mod intensiv tistgħu tifmu u naħseb illi din hemm xi kwistjoni faċli għaliex għabbażi tal-liġi kriminali u ta' setat investigattivi li noħolqu istituzzjoni ġdida Bekk eh, wieħed irid tiqis id-dettalji kollha, l-elementi kollha biex dana kollu iseħ. Biex tassew ikonna leġislazzjoni tassew serja. Nista' ngħidilkom milli artiklu 86 tat-trattat illi jiffoka fuq il- Ħolqien ta' tali istituzzjoni jgħid li tali uffiċċju tal-prosekutur għandu jitwaqqaf għal ġlieda favur l-interessi finanzjarji, anzi, ġlieda kontra reati imwettqa kontra l-interessi finanzjarji tal-Unjoni. Allura, hawnhekk għandna wkoll entità interessanti istituzzjonali Allura, ċertament il-Parlament irid jagħti il-kunsens tiegħu wara il-Kunsill jeħtieġ illi jieħu deċiżjoni b'unanimità. Jekk dana kollu ma jseħħx, mhux forsi l-kunsens tal-Parlament issa deċiżjoni unanima tal-Kunsill, allura jista' jkun hemm kooperazzjoni imsaħħa awtomatika ta' minn tal-inqas disa stati membri sabiex irresħu Eh, biex japprovaw il-twaqif ta' tali istituzzjoni. Bekk hawnhekk qegħdin eh, situazzjoni speċjali mhux tas-soltu ta' kif aħna nieħdu deċiżjonijiet. Issa, nistgħu mmorru oltre minn dak li għanna b-86 ġifiri eh, biex nħarsu l-interessi finanzjari tal-Unjoni. Huwa possibbli dan iżda mbagħad wieħed jinsab fi stadju ta' unanimità fil-Kunsill Ewropew. U taraw xinu ma' diffikultajiet hawnhekk. Din hija raġuni għalfejn fis-sajf jiena se nressaq quddiem il-Parlament proposta għabbażi ta' artiklu 89 dwar l-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea. l-istati membri huma konxi tal-problemi? Jina raftkom dwar din il-problema tal-lakuni li għanna. U xikultant dana joħodna u koll, nansi nistaw najdu li dana jorbot mal-mistoqsija tal-Honorable Young. Iva, prosekutur nazjonali kif jista jgħamil xolu jekk mem xejn brabta ma' dan fil-liġi nazzjonali. Allura, mux forsi dejjem hija rrieda mhux tan tajba tal-prosekutur illi jieħu azzjoni u jħares il-budget. Iżda forsi jista' jkun ukoll li ħaġa ma tkunx tant possibbli minħabba l-liġi nazzjonali illi ma tirriflettix tal-azzjoni u allura lek jeħtieġ illi noħolqu bażi komuni sabiex il-prosekuturi nazzjonali jkunu jistgħu jieħdu azzjoni f'tali sens. Issa, fil-valutazzjoni ta' impatt ta' direttiva kontra il-frodi, li eh, ovvjament hija xi ħaġa li diġà ġiet ippreżentata għaliex mingħajr dan kollu ma nistgħux aħna nagħmlu proposta legali, għandna evidenza ta' każijiet fejn lakuni fid-definizzjonijiet ifissru li huwa impossibbli jew diffiċli ħafna għall awtoritajiet nazzjonali sabiex jagħmlu azzjoni ta' prosekuzzjoni u dawn huma l-lakuni li jiena kont qed nirreferi għalihom. L-Onorevoli Newton Dunn imur pass oltre u joħlom dwar Ewropa tal-ġejjieni Minix ċerta li inti, jina u inti nkunu għadna fil-politika meta dana kollu tassew seħ iżda ċertament aħna nkunu għedin nħejju il-bazi biex dana kollu jseħ. U għawnek rridu niftakru illi huwa biss wara it-Trattat tal-Lisbona illi kummissjoni tista' teżerċita tali setat qabel dan rrid iseħħ b'unanimità u kien eh, dan ukoll fil-kontroll sħiħ tal-Istati Membri l tat-Trattat tal-Lisbona tagħna kapaċità nimxu l-qoddim. Iżda mhux kapaċità assoluta biex nimxu l-qoddim. Kollox isir pass pas però it-tfal u tfal ta' tfal tagħna ċertament se jaraw FBI Ewropea, jiena ċerta dwar dan il-punt. Honorable De Young, weġibt xuħut minn mistoqsijiet, iżda kien hemm oħrajn Iva, għal raġuni li jiena fil fatt spiegajt rabta mal-mistoqsija tal-Onorevoli Newton dan irridu noqogħdu attenti sa fejn naslu għaliex din hija kwistjoni ta' sew sensittiva u madam Mattia għandha raġun ħafna mill-istati membri għadhom ma qrawx it-trattat jew minn tal-inqas mhumiex konxi dwar dan ġifiri mhumiex konxi dwar il-konsegwenzi ta' Trattat tal Lisbona u xi jfissru dawn għal dawn loqsma għaliex Iva, huwa qasam total minn ġdid. Iżda xorta waħda nafu li hemm il-possibilitajiet hemmhekk. Iva, dana niddiskutuh, dana kollu ukoll fuq regolarment nagħmluh dan fil-Kunsill tal-Ministri tal-Intern kif ukoll il-Kunsill tal-Ministri tal-Ġustizzja primarjament fil-Kunsil tal-Ministri tal-Ġustizzja li ħafna mill-proposti tiegħi huma imresqa f'quddiem dan il kunsill Jiena nista' ngħidilkom illi meta jan nibqa fil-qafas ta' trattat u permetti li nagħmel il-qafas, xorta waħda ikun hemm stati membri li ma jifmux avolja nkun qed naħdem fih dan dak li huwa possibbli bit-trattat. Però aħna mixin pass pass dwar dan. U għalhekk neħtieġ tassew l-għajnuna tal-Parlament Ewropew għaliex intom bħala eh, membri parlamentari ma toqgħodux taraw kif it-tradizzjoni legalija f'dan il-pajjiż u f'pajjiż ieħor intom tqisu x'inhu fl-interess tal-kontinent u tal-500 miljon ċittadin u kif aħna navvanzaw fuq dan il-punt. U għalhekk il-pini minimi mhumiex għal reati wieħed biss jew dak li nsibu fit-trattat, però kontra reati kollha. Forsi naslu sa dan il-punt il-qoddim. Iżda għadna ma wasalniex semmek illum il-ġurnata. Issa l-arfin reċiproku Sam il-bidu tal-rol tiegħi jiena dejjem għamilt l-almu tiegħi sabiex il-rafin reċiproku jisir possibilità. Tiftakru fir-regoli proċedurali li aħna fassalna għal persuni li għaddej minn proċeduri legali sabiex ikun hemm fiduċja reċiproka u jekk ikonna l-fiduċja reċiproka biss nistgħu naslu mbagħad għall-arfin reċiproku. U inti ma tistax tagħmel il-fiduċja reċiproka b'digrit għaliex ċertament tirrispetta l-indipendenza tal-ġudikatura u ma tistax taħroġ digrit u tajt issa l-ġudikatura kollha se jkollha fiduċja reċiproka f'dak li seħ fil-pajjiżi tal-viċinat u allura din hija xi ħaġa li trid tikber u dana se jseħħ fil-elementi legali illi aħna ressaqna. Sanzjonijiet kriminali, dawk eh, ukoll sanzjonijiet amministrattivi, iva, jiena wara suġġeriment eh, ta' rapport tiegħek, Sur Dejang, ressaqt l-idea ta' grupp ta' esperti dwar il-liġi kriminali U dan għamiltu blan illi inqisu dawn il-kwistjonijiet kollha sabiex imbagħad ikollna stampa aktar ċara tas sitwazzjoni. Għaliex jiena noqgħod attenta ħafna eh, għal dak li jiena nressaq bħala proposta legali, jiena tassew nistudja s-sitwazzjoni qabel nagħmel hekk għaliex ċertament wieħed irid jifhem ukoll id-diffikultà eh, biex wieħed imbagħad jifhem dak li qed jiġi propostu tkun ovvjament sitwazzjoni sensittiva ħafna din. kena mis mistoqsija tas sur Korona, meta se jkollna EPPO u anki kien hemm mistoqsija dwar l-arfin pubbliku. Iva, naħseb ikun iktar faċli għajmu iktar aktar publika pubblika milli għajmu kuxjenza politika. Forsi l-pubbliku f'dan ir rispet u forsi tkun idea tajba illi naslu għall-arfin jew koxxenza pubblika biex biex mbagħad dana twassalna biex tassew nieħdu deċiżjonijiet. U nilqu f'dejjem. U jiena wkoll eh, nieħu s-suġġerenti kienu norganizzaw konferenza jew eh, azzjoni oħra f'dan ir-rispett. Signora Vajla, inti għandek eh, raġun. Is-sistemi kontinentali pal per l-Istati Uniti għandhom diffikultà sabiex jifhmu dawn il-lakuni tagħna din il-frammentazzjoni li nsibu fl-Ewropa għal raġunijiet ta' efficienza huma jitolbuna sabiex ikonna kooperazzjoni aktar mifruxa fuq livell tal-Unjoni. Iżda aħna avanzajna bbażi tat trattati Ewropej tagħna u aħna qegħdin nippruvaw niksbu dan kollu. Meta nintegraw il-kriminalità ekonomika, naħseb illi l-fatt li l-ħasil ta' id-direttiva ta' ħasil ta' flus eh, tressa minn Michel Barnier, eh, din azzjoni miexa fid-direzzjoni tajba f'dan ir-rigward. Il-kontatti mal istati membri eh, dwar dan ispjegajt diġà kemm dan huwa diffiċli xi kultant. Issa, x'qegħdin nagħmlu bl-istituzzjonijiet eżistenti Olaf, Europol, Eurojust. Jiena spjegajtilkom illi intal ħolqien tal-EPPO u kol riforma tal-Eurojust sabiex l-istruttura interna ta' dan ikun aktar ċar, aktar effiċenti kif ukoll jippermetti għall-evalwazzjoni mill-Parlament Ewropew kif ukoll mill-Parlamenti Nazzjonali. Eh, huwa msemmi fit-trattat illi li PPO huwa żviluppat mill-Eurojust jiġifieri. Irridu nikkonsidraw dawn iż-żewġ elementi b'mod parallel sabiex navanzaw. Iżda tafu li Eurojust mandux seta tal-investigazzjoni, u għalhekk il-Eurojust se jkun differenti f'dan ir-rigward mill-EPPO. Iżda il-Eurojust jista' jikkonsidra kull tip ta' reat mhux biss dawk li nsibu fit-trattati. U għalhekk jrid ikun hemm kollaborazzjoni speċjali issa dwar l-olaf. Hawnhekk qegħdin ikkonsidraw l-għażliet possibbli għar-rabtiet bejn l-olaf u l-EPPO għadu kmini wis biex kmini biex najdu kif l-olaf se jiġi integrat kif ukoll kif se jaħdem li PPO mal-Europol. Iżda punt wieħed huwa ċar li PPO se jittratta wkoll investigazzjonijiet kriminali hekk kif l-Olaf eh, jindirizza investigazzjonijiet amministrativi. Tifu mill-mistoqsijiet tagħkom kemm kwistjonijiet sensittivi neħtieġu nsibu soluzzjonijiet għalihom qabel ma nippreżentaw proposta. Signor Jakolino wkoll irrefera għal ħasil tal-flus ġifiri direttiva li Michel Barnier i prezenta u dwar Eurojust jidir li illi diġa weġibt. Sinjura Jotova għamlet mistoqsija dwar il-rapport eh, dwar l-korruzzjoni dana jgħad fidejn il-kollega tijaj eh, Cecilia Malmström ija ċertament eh, se tirrapporta lill-Parlament dwar dan. U tafu li l kwistjoni tal-korruzzjoni hija fuq l-aġenda ta' CVM, ir-rapport CVM huwa il-Segretarju eh, Ġenerali li qed jikompli analizza CVM kif ukoll fir-rigward tar-Romanija u tal-Bulgarija. Il-korruzzjoni hija fost l-elementi li huma fil-quċċata tal-aġenda. Je vous remercie, Madame le Commissaire. Grazie ħafna, Signora Kommissarju, eżis kollegi. Issa sena ngħaddu għat-tieni cluster ir-riformi tal-Europol u l-Eurojust bħala elementi ta' ġlieda aktar effettiva kontra kriminalità organizzata kif ukoll il-kriminalità finanzjarja transnazzjonali perspettivi għall FBI Ewropea. Se nisimgħu mis-Sur York anzi Sir Jörg Monar, direttur ta' studji eh, fil-Dipartiment tal-Politika Ewropea u Amministrattiva, l-Kolleġġ tal-Ewropa, huwa se jagħtina aktar tarif dwar eh, l-iżvilupp tal-Europol u l-Eurojust fit-tisjieħ tal-ġlieda kontra l kriminalità organizzata, mbagħad nisimgħu minn Eric Barnett li huwa għata xejn mid-Dipartiment tal-Homeland Security Issa dwar il-proċedura. Se jkollna prezentazzjoni ta' 15 minuta tas sur Monar u wara prezentazzjoni ta' 15 minuta mis sur Barnett un bat ikollna l-mistaqsijiet mill-MEPs illi talbu għal-kelma. Mbagħad nisimgħu li rapporters u koordinaturi mill-gruppi politiċi miż-żewġ kumitati Libe u Krim u d eh, deputati huma mitluba jillimitaw l-interventi tagħhom għal żewġ minuti u jibspeċifikaw lil min qegħdin jindirizzaw il-mistoqsijiet tagħhom. Sur Menar, naddilek il-kelma. Onorevoli eh, President, onorevoli membri tal-Parlament Ewropew, jiena qabel xejn nirringrazzjakom għal din l-isfededina u nista' biss nifirħilkom dawn il-komitati libe u krim għall-azla tas suġġett għax li l isfidi tal-kriminalità organizzata xi kultant mhumiex preżentati eh, mod adattat jew suffiċenti fil-medja għaliex nifukaw normalment fuq it terrorizmu. Iżda, ħafna ħajjiet qed jintilfu ta' kuljum u jkun hemm ukoll sara għall-ekonomija u dana minħabba l-impatt tal-kriminalità organizzata. F'termini ta' dan is-suġġett mod partikolari l-Europol u l-Eurojust qabel xejn nixtieq ngħid illi naħseb illi iż-żewġ istituzzjonijiet kemm dawn iż-żewġ aġenziji diġà jagħmlu kontribut għal ġlieda kontra kriminalità organizzata. Tana mhux biss għaliex għajm eh, l-appoċ li jgħatu l-autoritajiet nazzjonali għal dak li għandu xaqsa appoċ tekniku u ta' networking iżda wkoll għaliex huma fil-fatt għandhom rol attiv fil-qasam. Bekk wieħed irid jidentifika hawnhekk żewġ dimensjonijiet. L-ewwel net dawn iż-żewġ organizzazzjonijiet fil-fatt diġà għandhom ruoli ta' koordinazzjoni diġà jagħtu linji gwida għall awtoritajiet nazzjonali eh, gwida li minn perspettiva Ewropea li qabel ma kienx teżisti. Walkemm il-Europol speċjalment jagħmel kontribuzzjoni importanti għal dak li ndu il-perċezzjoni ta' teddidit komuni u mingħajr din il-ħaġa m'hemmx possibilità illi jkun hemm ukoll qbil dwar il-prioritajiet eh, ewlenin għal ġieda kontra il-kriminalità organizzata wkoll naraw ukoll li l-Europol ukoll tagħmel ukoll tieħu azzjonijiet importanti għal dak li għandu x'jaqsam il-kriminalità transkonfinali l-ebda istituzzjoni jew struttura Ewropea tagħmel hekk. Dan li jeżisti diġà. Issa dwar l-isvilupp li se jkun hemm fil-Eurojust u fil-Europol il-qoddim, wieħed irid jaraf il-limitazzjonijiet illi l-arkitettura istituzzjonali timponi fuq iż-żewġ aġenziji għaliex is-sigurtà interna skont artiklu 4 ta' trattat jibqa' funzjoni tal-Istat li l-Unjoni Ewropea jrid jirrispetta it-trattat ukoll jimponi limitazzjonijiet ċari fuq l-apparat tal-Europol u dana permezz ta' miżuri koerċittivi li jibqgħu responsabilità esklusiva tal-Istati membri, differenza ma' dak li jsir fl-FBI, mod partikolari. Għawnek għanna s-sujġetta perspettivi għal FBI Ewropea. Anki jekk aħna ma jkonniex tali limitazzjonijiet fit-trattat, xorta waħda li kieku ma kenniex dawn il-limitazzjonijiet ikonna twissijiet importanti bħal pereżempju eżempju il-twissija ta' natura kostituzzjonali għaliex meta tagħmel paragun ma tal-kontest Ewropew mal-kontest eh, tal-Istati Uniti fejn jaħdmu l-FBI dawn jaħdmu taħt l-awtorità tal-gvern tal-amministrazzjoni struttura governattiva leġittima m'għandniex fil-fatt gvern Ewropew li jagħti tali għafas għal eh, aġenzija ta' forza tal-liġi ta' dan it-tip. Għalkemm ċertament għandna xi wkoll eh, elementi li huma differenzi brabta ma l-Istati Uniti, xorta waħda nkunu rridu nagħmlu definizzjoni ċari bejn eh, l-Istati Membri u l-Unjoni. U dana bħalissa il-trattat ma jagħmilx dispożizzjonijiet għalihom. mbagħad irridu wkoll inqisu illi għandna diversitajiet kbar ta' kulturali, anke fl-inforzar tal-liġi u anke fil-forzi tal-pulizija. U jekk imbagħad noħolqu xi awtorità eh, ikbar Ewropea forsi wieħed jiltaqa' ma' ħafna resistenza mill-sistemi nazzjonali. Bekk dan għandu jkun biss proċess gradwali. Minix qed ngħid li l-ħaġa hija impossibbli li jkollna dawn it-tip ta' aġenziji eh, ta' forzar, iżda jeħtieġ li imbidlu il-mentalitajiet kif ukoll it-trattati u forsi jgħid neħtiġu aktar żmien biex inbidlu l-mentalità f'dan ir-rigward. Nixtieq ngħid ukoll xi ħaġa dwar punt li forsi se jiġi taħt il-punt li jmiss, però dan huwa relevanti wkoll għal sessjoni tagħna llum għaliex jekk dan il-EPPO jinħoloq b'setat ta' prosekuzzjoni fis stati membri kollha, dan jfisser li jkollna tassew pont lejn it-tisħiħ tal-Aġenzija ta' Aġenzija ta' Forza tal-Liġi għaliex imbagħad wieħed jistaqsi kif jista' prosekutur tassew juża servizzi tal-Pulizija għal kompiti eżekuttiva l-investigazzjonijiet. U allura hawnhekk naraw li għandna rabta bejn il-EPPO u il-seta potenzjali tal-Europol għal ċerti tipi ta' investigazzjonijiet minn tal-inqas iżda dana ma jwassalx għal soluzzjoni ta' kwistjonijiet illi jiena diġa semmejt għal dak li għandu xaqsam l-arkitettura ġenerali tal-Unjoni Ewropea. Umbat l-aspetti kollha problematiċi l-oħra, iżda tassew għandna rabta. Xtaqt ngħid ukoll illi l-EPPO ċertament Huwa proġett ewlieni x'aktarx l-iktar proġett ambizzjuż eh, fil kontest ta' sigurtà ħelsin u ġustizzja għaliex tassew bekk ikonna sistema aktar federali. Rizultat ta' dan kif tafu tajjeb dan huwa proġett ukoll kontroversjali u forsi hemm kemm xejn ta' riskju Jekk ikonna wis kapital politiku investit eh, fil-proġett tal-IPPO, Umbat, potenzjal ieħor evoluzzjoni ta' strutturi oħra jiġu mbagħad imwarba. Ejja ma ninsewx li l-IPPO jekk dan jiġi mwaqaf l-ewwel nett ikollu mandat limitat l-ewwel net dan jkun il-ħarsin tal-interessi finanzjari tal-Unjoni Ewropea. Iġvidin dinja biss frazzjoni parti biss tal-problema tal-kriminalità fl-Unjoni Ewropea. Imbagħad huwa ċar li mhux l-Istati Membri kollha jipparteċipaw f'din il-ħaġa għandna wkoll pereżempju il- il ftejim ta' kollezzjoni tal-Renju Unit, pereżempju ma jaċċettax illi huma jipparteċipaw tal-organizzazzjoni. U allura naħseb illi wieħed irid iva isegwi l-proġett tal-IPPO iżda fl-istess waqt ukoll jara għażliet alternattivi oħra bħal pereżempju t-tisħiħ tal-Eurojust u anki l europol Kif nagħmlu dana kollu? Fil-każ tal-Eurojust, it-trattat jiftaħ il-possibilità illi tassew natu l-Aġenzija aktar setat eh, msaħħa għal dak li għandu xaqsan prosekuzzjonijiet u l-investigazzjonijiet. Kif ukoll setat vinkolanti għal dak li għandu xaqsan il-bidu ta' investigazzjonijiet u prosekuzzjonijiet fejn jitlu l-autoritajiet nazzjonali. U nafu li għawna dan element ta' problema brabta mal awtoritajiet nazzjonali, iżda hawnhekk il-trattati għandhom iwasluna l-possibilitajiet jistgħu ġew konsidrati għaliex it-twaqif tal-PPO fl-aħħar mill-aħħar jieħu ħafna aktar żmien u jkun aktar limitat fis-setat tiegħu. Naħseb ukoll li hemm potenzjal għal użu aħjar tal-esperjenza tal-Eurojust f'terminu tal-ġlieda ta' forum ewlenin ta' kriminalità organizzata. Bħalissa nifukaw biss fuq l-użu tal-Europol u l-potenzjal analitiku tiegħu biss, iżda l-Eurojust mill-aspett ta' prosekuzzjoni wkoll hija fuq quddiem tal-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata din l-esperjenza wkoll tista' tintuża wkoll fil-ċirku ta' politika ta' kriminalità organizzata tal-Unjoni Ewropea. Fl-aħħar għalkemm is-sinerġija bejn l-Eurojust u l-Europol eh, tista' tissaħħaħ biex naraw li l-Eurojust jipparteċipa fil-analizi tal-files kollha tal-xogħol tal-Europol u dan jfisser li l-interazzjoni bejn żewġ aġenziji tiġi mkatra. Għal dak li nxaqsam l-Europol naħseb illi hawnhekk għanna potenzjal konsiderevoli biex niżviluppaw ir-rwol ta' valutazzjoni tal-Europol għaliex huwa qiegħed pożizzjoni strateġiku fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Għalfejn pereżempju ma nikkonsidrawx valutazzjoni ta' nofs is-sena ta' kif l-azzjoni e- tal-Unjoni u l-azzjoni nazzjonali iwieġbu għall-identifikazzjoni ta' sfidi ewlenin tal-kriminalità organizzata. Tip ta' scoreboard għaliex dak li għandna bħalissa huwa identifikazzjoni ta' forum ewlenin ta' kriminalità iżda dina mhux marbuta ma l-evalwazzjoni sistematika ta' kif l-Unjoni Ewropea u l-Stati membri qegħdin iwieġbu għal dawn l isfidi tal-kriminalità fejn wieħed isemmi b'mod ċar eh, min huwa eh, min huwa involut fin-nuqqas ta' ħidma tas-sitwazzjoni. U għandna wkoll diversi dokumenti anki bannessi li jistgħu jiddikaw pereżempju fejn il-stati eh, membri mhumiex qed jimplementaw l-istrumenti għalfejn ma nagħmlux pressjoni fuq dawn biex nidentifikaw dawn il-gruppi ta' kriminalità organizzata u l-Europol edha situazzjoni ideali biex tamelek. Naħseb ukoll li neħtieġu wkoll ftejma aħjar ta' kif nifmu tassew l-ispejjeż eh, umani eh, fir-rabta ta' madana kollu. Qegħdin fi żmien ta' austerità u f'dan iż-żminijiet allura wieħed ma jistax sempliċement eh, jifoka fuq il-prioritajiet kollha fl-istess waqt. Irridu tassew naraw li mumma l-prioritajiet ma nistawx niġildu u fitxu l-prioritajiet kollha fl-istess ħin u fl-istess intensità. U allura neħtieġu analiżi biex naraw x'inhuma l-sfidiet ewlenin u dan irid ikun ta' evidenza li huma il-konsekwenzi ewlenin f'liema oqsma u fejn huma l-ispejjeż ekonomiċi u umani. Imbagħad irridu wkoll naraw illi nsaħħu l-irwol bħal Europol għal dak li għandu x'jaqsam il-pjanar u koordinazzjoni tal-ġitz tal-operazzjonijiet ta' investigazzjonijiet konġunti għalissa ma tantx din l aġenzija għandha rwol attiv fl-implementazzjoni ta' tali operazzjonijiet bejn dawn it-timijiet investigattivi. pereżempju Frontex u fil-affiċċju ta' poċċa l-azil naraw li minna l-oħra għandna timijiet ta' uffiċjali li jistgħu jiġu mobilizzati gruppi li jeżistu fuq livell nazzjonali li jistgħu jiġu mobilizzati għal operazzjonijiet konġunti għalfejn ma naħsbux mekkaniżmu simili għal Europol. Onorevoli membri, l-aħħar punt tiegħi. Il-finanzi. Tisħiħ li jiġri tisir tal-Europol u tal-Eurojust, ċertament se jkollu dimensjoni finanzjarju. U dak li naraw allura huwa il-politika sistematika eh, ta' tnaqqis fil-budgets. Kien hemm pjan ta' 82 miljun euro li nniżel għal 75 miljun dan għal Europol u allura eh, il-ċentru tal-cybercrime normalment jitlob għal aktar risorsi. Allura naħseb li għanna approċ skizofreniku għonek tal-Kummissjoni u tal-Konsil. Minnaħa dejjem qegħdin jiżdiedu l-kompiti taż-żewġ aġenziji dejjem japplika l ġast ukoll. Iżda minnaħa l-oħra fl-istess waqt qegħdin naqtaw il-budget. Iva, fi żmien l awsterità wieħed jgħid li għandna nagħmlu aktar binqas. Iżda, onorevoli membri, limitazzjoni tal din il-loġika fl-aħħar mill-aħħar wieħed jieħu dak li jħallas għalih, jekk inti tħallas inqas ikollok inqas. U allura irridu narfu li għal dak li għandu xaqsam il-budget ta' dawn l-aġenziji jiena konvint illi kull euro li jiġi investit dawn l-aġenziji fl-aħħar mill-aħħar se jkollu effett multiplu għal dak li fisser li jkun aktar sigurtà għaċ ċittadini tagħna. Ejja ma ninsawx punt dawn l-aġenziji huma strumenti ta' solidarjetà Ewropea għaliex jagħtu kapaċità analitika appoġġ lill-Istati membri li jeħtieġu dana kollu bħala tweġiba għall isfidiet tal-kriminalità organizzata. Għalhekk dan il-kuntest jiena ngħid illi dak kollu intom bħala membri parlamentari tistgħu tagħmlu sabiex eh, taraw li jkun hemm finanzjament kif suppost dawn l-aġenziji f'dawn żminijiet diffiċli naħseb jekk tagħmlu hekk tkunu qegħdin tagħmlu xogħol tajjeb għaċ-ċittadini. Grazzi. Благодаря, господин Монар. Тежка задача ни поставихте да се грижим точно за... Iva, naħseb tajtna taqsira ċara ta' diffikultajiet ta' xogħol li għandna qudiemna speċjalment fi żmien ta' austerità fejn hemm ħafna affarijiet li jeħtieġu li jsiru. Issa ngħaddi l-mikrofonu lil Eric Barnett. l-attaxxe tad Dipartiment tal-Istati Uniti għal Sigurtà tal-Intern anke għall-investigazzjonijiet tas sigurtà tal-affarijiet interni l-ICE s sur Barnett. Jekk jogħġbok. Grazzi ħafna għal din l-opportunità biex nitkellem magħkom fuq skambju informali nixtiequ jkollna fuq l-opinjonijiet tagħna ġlida tal-kriminalità organizzata u kriminalità finanzjarja transnazzjonali. Jiena kif ġejt imsejjaħ attaxxe għall missjoni tal-Unjoni Ewropea għall-Aġenzija ICE li hija tal-Istati Uniti kontra l-kriminalità finanzjarja eh, u l-kriminalità organizzata jiena kont prosekutur federali wkoll fid dipartiment tal-Istati Uniti għall affarijiet internu u ġustizzja. Kont parti wkoll mis-sigurtà tal-intern li kien qasam apposta li ġi żviluppat wara l-attakki tal-11 ta' settembru, ħdimt fis servizz tal-immigrazzjoni u anke fil-dwana fejn kien hemm aġenzija apposta għall-inforzar tal-liġi li kienu bdew mill-1979. Kien hemm miljuni ta' euro li ġew implementati u ġew allokati ħafna flejjes oħrajn lill aġenti speċjali jekk sejħa. Dawn l-aġenti speċjali jiffurmaw direttorat tal-investigazzjonijiet tal ehm, tal-intern minn sejħa HSI għandha 200 uffiċċju f'49 pajjiż. Il-kummenti tiegħi se jinfrutaw aktar fuq l-investigazzjoni ta' kriminalità finanzjarji transnazzjonali u referi għall-HSI vizavi l-Aġenzija kollha. Fi rigward l-HSI hemm ħafna aġenziji federali fi dan l-Istati Uniti bħal pereżempju l-FBI, id-DEA, l-Dipartiment ta' Ġustizzja u oħrajn li għandhom rwol importanti għas sikurezza pubblika fi ġlida kontra l kriminalità organizzata transnazzjonali mux qed nirrappreżenta dawn l-aġenziji llum imma ma msieħba strateġiċi importanti. Fil-ġlida kontra l-kriminalità organizzata l-HSI hija detective visa tal-frontieri fl-Istati Uniti. Aħna noqogħdu attenti għal fluss illegali tal-kummerċ, il-finanzi u l-kummerċ illegali fl-Istati Uniti, hemm ħafna aġenziji ta' nforzar tal-liġi li jisibu perċentwal żgħir ħafna tal-reati li seħħa fl-Istati Uniti. Perċentwal żgħir huwa investigat mill-livell nazzjonali u mbagħad oħrajn fil-livell lokali u tad-dipartimenti. Madanakollu l-HSI għandhom kapaċità nazzjonali u internazzjonali u jistgħu jwasslu riżorsi importanti, attività operazzjonali u esperjenza għall-investigazzjoni kollha. Pal eżempju, l-aġenti speċjali tal-HSI f'perjodu ta' sena li nintemm f'Ottubru tal-2012 aħna arrestajna 21,000 29,000 individwu għal reati organizzati u transnazzjonali. Dan jinkludi kontrabandu ta' drogi, prodotti falsifikati oħrajn u oħrajn reati varji bħal pereżempju traffikar ta' droga, traffikar sesswali, għall-sfruttament, sfruttament ta' tfal, tan nisa, eccetera. U anke l-importazzjoni u l-esportazzjoni tal-kontrabbandu Kien hemm arresti wkoll ta' kutrabandu ta' armi barra mill-Istati Uniti u anki teknoloġija strateġika li seta' tentuża għal produzzjoni ta' armi tal-massa, l-irda tal-massa. Kien hemm ħafna arresti, iżda l-ebda aġenzija nazzjonali ma seta' tikseb il-riżultati li kisbet mir relazzjoni mal-aġenzija oħrajn. Fl-Istati Uniti dan isir permezz ta' Task Force jew Fusion Center task force waslu biex niġbru flimkien l-esperjenza, l-rizorsi u l-kapacitajiet bejn l-autoritajiet nazzjonali u l-autoritajiet tal-forza tal-liġi. Aħna nattakaw għafas partikolari ta' attivitajiet partikolari bir-rizorsi kollha, bi ġurisdizzjoni kollha u l-ħiliet kollha tal-aġenziji tal-forza tal-liġi. L-HSI għandha ħafna attivitajiet ta' forzi oħrajn, aġenziji oħrajn bħal pereżempju Task Force tal-ġlida kontra id-drogi, kontra l nabbus ta' tfal minn fuq l-internet fost oħrajn. L-HSI jmexxi u jġesti fusion centers u task forces bħal pereżempju l ċentru kontra l-kontrabbandu, kontra r reati fuq l-internet u l-IPR ċentru tal-IPR li ġi stabilit biex ikun hemm l-intrapriżi transnazzjonali li jamlu kontrabbandu u falsifikar tal-prodotti huwa xogħol konġunt ta' 17 l-Aġenzija tal-Istati Uniti u erba' msieħba l inkludu wkoll l-Europol u l-Interpol. Nġestu wkoll eh, taqsima ta' kleptomani u anke ta' ħasil ta' flus minn individwi korrotti u anke taqsima ta' trasparenza li tiġbar flimkien l-aġenti tal-HSI, tal-ġustizzja, tal-istat u t-teżor biex namlu evalwazzjoni tal-ħasil tal-flus ġenerali. Il-Task Force ġenerali hija ġestita mill-HSI f'New York u hija koalizzjoni ta' 55 aġenzija ta' forzar tal-liġi din it-task force li taħdem mal-Dipartiment ta' ġustizja tintuża wkoll email, riċerka fuq l-internet, riċerka fuq computer, il-wiretapping, eċetera, bħala mezzi biex naraw li si bank u anki oħrajn marmlux il-kontrolli meħtieġa l ħasil tal-flus u dan fisser telf ta' 1.9 biljun dollaru Amerikan għaliex il-kartelli ta' drogi fil-Kolombja u l-Messiku kienu rnexxilhom jiżgiċċaw il-drogi matur madwar il-frontiera. Aħna nanalizzaw attivitajiet ta' kontrabbandu u anke flejjes, traffikar ta' droga, traffikar ta' prostituti, eh, korruzzjoni politika u anke attivitajiet kriminali oħrajn. U għalhekk aħna sirna l-unika mod kif nistgħu naġixxu kontra dawn il-kriminali. Dlejċessaj wassal għal ċentru ta' kontra l-kontrabbandu biex bekk namlu sekwestru ta' flus kontanti madwar l-Istati Uniti. Naħdmu 24 sija kull-jum, seba' tijiem fil ġimgħa biex bekk nindirizzaw flus kontanti tal-massa fejn ikun hemm somom kbar ta' flus involuti minn attivitajiet kriminali. Aħna namlu xogħol ta' konġunt għall-intelligence bħal pereżempju rotot ta' fejn hemm kutrabbandu ta' flejjes u anke xejrijiet u l-metodi li jużaw dawn il-kriminali l-infurzar tal-liġi transnazzjonali mhux dejjem ikollu l-impatt li jista' jkollna u dan ma jistax niksbuh mingħajr l-għajnuna tal-forzi federali. Għalhekk aħna niġbdu ħabel wieħed nimxu id fit biex nikkoordinaw operazzjonijiet multilaterali. Mekanizmu bħal dan huwa l-ittra ta' intenzjonijiet firmata bejn l-EC3, il-ċentru kontra r-reati fuq l-internet u dak C3 tal-Istati Uniti mmexxi mill-HSI u l-Aġenzija tiegħi dawn iċ-ċentri ħajamlu skambju tal-aqwa prassi u informazzjoni jekk kif huwa permess fuq ir-reati fuq l-internet li jinkludi sfruttar ta' tfal u anke l-frodi biex bekk nagħmlu nfurzar tal-liġi transkonfinali. Speċjalment kontra l-abbuż ta' tfal u sfruttament ta' tfal, aħna nagħmlu xogħol transnazzjonali u dan naraw perezz tal-ħeffa li wieħed ikun jista' jagħmel skambju ta' ritratti fuq l-internet u dan ir-reati mill-ewwel ikunu transnazzjonali. Għalhekk ma nistgħux inħallu fidejn dawn il-kriminali jibqgħu jagħmlu l-offiżi kriminali li qegħdin jagħmlu u għalhekk ħloqna għaqdiet apposta bejn li sitri u sitri li huma punti importanti biex neħu lantana komuni ġifiri li nwaqfu l-dawn il-predaturi sessuali. F'Novembru tal-2011 biex intikom eżempju ta' kif dan jista' jaħdem, l-infurzar tal-liġi Daniza fl-imkien mal-HSI u l-aġenti tal-Istati Uniti sabu siti apposta ta' chatting fejn eh, kienem kas allegat ta' stupru ximkien fl-Istati Uniti. Diskussjoniet li ġew segwiti b'ritratti b'sinjal ta' triq isfar li kien fih eh, ġirasol fih u dan urina eżattament tagħna spunt ta' fejn jista' jseħħ ir-reat. Bekk irnexxina nidentifikaw il-raħal żgħar f'Kansas stajna nagħmlu salvataġġ ta' din it-tifla ftit minuti qabel ma dan ir-reat sesswali seta' iseħħ. Dan juri kemm huwa importanti trasmissjoni ta' informazzjoni mill-awtoritajiet Daniżi waqqafna reat orribli ftit minuti qabel ma seta' iseħħ. Lilin minn din il-vitma waħda f'din l-operazzjoni, l-infurzar tal-liġi wara din l-investigazzjoni identifikajna individwi multipli kienu jabbożaw kontra tfal taħt l-età. Dawn ġew arrestati u 44 eh, tifel jew tifla taħt l-età ġew salvati din flus ta' skambju ta' informazzjoni permezz mill-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti wassanna biex irresqu qudiem il-liġi pedofilu u anki nies li kien, eh, kienu jagħmlu sfruttament sesswali kontra tifel ta' ta' 18 xar. Rajna attività kriminali li seħħet fl-Olanda fejn 27 persu, fej persuna ta' 27 sena ġiet arrestata u anke waqqafna tużani ta' reati li kienu jsiru madwar it-tfal. 150 ruħ tifel jew tifla ġew salvati u 60 tifel jew tifla ġew salvati madwar id-dinja grazzi għal din iskambju ta' informazzjoni. Dan l-investigazzjoni ta' sfruttament ta' tfal twettqu għaliex l-infurzar tal-liġi fl-Istati Uniti u l-aġenzijiet tagħhom setgħu jagħmlu skambju mal-infurzar tal-liġi fuq livell Ewropew. Każijiet bħal dawn u każijiet oħrajn minn aġenziji ta' forzar tal-liġi oħrajn għal protezzjoni ta' tfal tmexxew u anke l-ambaxxatur William Kamard nikwota li qal li din il-respons koordinat jitlob li jkun hemm kooperazzjoni responsabbli u skambju ta' informazzjoni. Dan importanti mhux utli li jkun hemm ġlieda kontra il-kriminalità transkonfinali jekk ma jkunx hemm rwol kruċali li jaqdi dan il-xogħol ta' skambju bejn l-awtoritajiet transnazzjonali. Nieqafhom bil-kwotazzjoni. Bekk nkun nistgħu nindirizzaw l-isfidi li naffaċċaw fil-kriminalità transnazzjonali f'dinja dejjem tinbidel. Ommi emigrat fl-Istati Uniti mill-Ungarija fl-1956 u dan l-aħħar qalt li ġrajja dwar il-villaġġ fejn Nanti trawmet, tkabret u qalt eh, li li ċelebrat il-mitt sena ta' ħajjeta u Turina ġrajja personali fejn din il-persuna għadet kwieta għalet li twildet fl-Austria ma marret l-iskola fil ċekoslovakkja u bat iż-żewġet fl-Ungerija imbagħad ħadmet fl-Unjoni Sovjetika sakemm irterat fl-Ukrajina. U din hija l-ġrajja ta' ħajjeta din il-persuna. Mistiedna kienu mistaġba u din il-persuna joxka tsijuwi eh, għal għalli din hija xi ħaġa importanti, hija ġrajja ta' ħajti, eh, tirkorrispondi lilek ukoll u huwa wieġeb le jiena jlenejx hawnhekk minn dejjem. U din hija aneddotu li jurina l-xogħol tal-infurzar tal-liġi. L-affarijiet jinbidlu imma n-nies li jkunu parti minn laqdiet kriminali jibqgħu l-istess. Jgħixu f'pajjiżi partikolari dejjem l-istess u għalhekk in-nies li jgħixu fil- f'dawn l-akwati irridu jgħixu b'libertà sħiħa u l ħil semin kwalinkwa kriminalità transnazzjonali. L-sfida l-ura x'inhi hija li nelbu x-xejra li turina li aħna rridu nispiċċaw palli kieku ngħixu f'sovranitajiet magħluqa f'politiki u liġijiet differenti li projbixxuna jew ixekluna mill-inħarsu lil kulħadd mill-attivitajiet kriminali. Nala billi ngħid dan il-punt ngħid li jiena lest nilqa kwalinkwa domanda tagħkom u nipprova niġibkom minnu fih. Grazzi. Grazzi sur Bernet. Hawn xi ħadd irid xi mistoqsijiet? Jekk joġbok, L-Sur Monar. Interessanti ferm id-diskors tiegħu, ovvjament għandna xi passi li rridu nieħdu, iżda il-passi li inti deskrivejt juruna kemm huwa importanti biex naslu għal iktar integrazzjoni. Fir-Renju Unit li mhux qed jikkopera xejn hija ħasra imma hija problema li qed tippersisti magħna nisimgħu argumenti bħal pereżempju għandna memorji tal-tieni gwerra dinija u memorji li jibqgħu magħna l-bosta snin. Il-problema hija din, irridu nsibu mod kif nistgħu nimxu l-qudiem u mmexxu l-qudiem in-nies biex bekk ikollna rieda biex naffaċċaw il-ġejjieni. Xaġa diffiċli ħafna din. Walek nistaqsi, forsi l-prezentazzjoni tkun disponibbli iktar tard, għaliex dak li konta tajt fuq Frontex u l-uffiċċju kontra l-azil kien importanti ħafna u kien notru ħafna u għalhekk nixtieq li jekk jista' jkun it-tina din informazzjoni, mhux daqshekk mistoqsija, imma kwistjoni li nirringrazzjak. Nissur Barnett, ġrajja interessanti ħafna ta' Tijuk, Joshka, li semmejtinna, Marti emigrat mill-Ungarija fl-1956 u koll u għalek nidentifika mal-ġrajja tijak. Grazzi tal-poċ li tajtna mill-żjara tiegħek f'Washington eh, u anke ħajkonna żjara aħna bekk nkun nistaw nifmu aħjar ix-xogħol tagħkom u nistaqsi forsi il-prezentazzjoni tiegħek tista' tkun disponibbli. Naf li kienet informali kif spjegajtinna u għalhekk il-mistoqsija tiegħi informali wkoll ovvjament imma għanna ħafna tal minn xulxin, grazzi tal-informazzjoni u tal-għajnuna li qed dinna u nħarsu l-qoddim żjara li għanna pjanata. Grazzi, ma tantx kienet mistoqsija, ma sempliċement nixtieq nirringrazzjakom. Thank you, Mrs. Weiler. Grazzi. Signora Weiler. Grazzi ħafna. Signora President, ma nafx eżattament kif nista' wieġeb għaliex Iż-żewġ prezentazzjonijiet vera kienu mimlijin daqs bajda. Smajna ċertu xettiċiżmu minn xi wħud u xi kultant kienet verament ta' dispjaċira lina li nisimgħu dan bħalli kieku l-ambizzjonijiet tagħna fil-Parlament ma tantx kellhom perspettiva li jagħtu l-frott. Sur Barnett kienet jissuġġerixxi li forsi hemm ħtieġa li aħna nimxu f'din id-direzzjoni. Forsi il-koll napprezzaw diffikultajiet, il-koll naċċettaw dan, imma mhix kwistjoni li nallokaw flejjes biss biex insolvu l-kwistjonijiet. Hemm differenzi legali, hemm differenzi ta' mentalità, ta' afas legali, eccetera. Bħala Ġermaniżi Aħna għandna 16 il-lender żgħar, jiġifieri l-istati federali, u kull stat is li huwa għandu sistema legali separata, bażikament, fil-Ġermanja. Għalhekk l-infurzar tal-liġi ħafna drabi jkun diffiċli għaliex m'hemmx skambji ta' informazzjoni lanqas biss xi bejn il-lender u għalhekk wassalna l-skandli tal-investigazzjoni tal-NSU pereżempju l-informazzjoni toħroġ u smajna li ċertu informazzjoni ma ġiġ divulgata, informazzjoni oħra ma tqasmitx, minkejja li kien hemm eh, investigazzjonijiet importanti ħafna. U rajna kemm kien diffiċli f'dan iż-żmien. Dan seħ mhux biss fir-Renju Unit ma f'pajjiżi oħrajn ukoll. Zort Palermo u Ruma fl-Italja fejn stajna naraw bajnejna li hemm strumenti tajbin għall-inforzar tal-liġi u l-investigazzjonijiet imma l-awtoritajiet għalunna fil-Ġermanja għalfejn toqgħodu lura għalfejn verament tibżaw iskom li timxu lejn din id-direzzjoni għalfejn ħasbin daqshekk dwar l-interċettazzjonijiet, dwar il-bugging, il-wiretapping, eccetera. Fl-Italja hemm ħafna xogħol fl-investigazzjonijiet kontra l-mafja, eċetera, mezzi ta' interċettazzjoni li ntużaw mill-ewwel u naħseb Olaf, Europol, Eurojust kollha għadhom jużaw dan il-mezz ta' interċettazzjoni fi stadju bikri tiegħu imma hemm ġrajiet pożittivi x'nistgħu nitalmu minnhom u naħseb li l nistgħu nitalmu minnhom. Fejn aħna għandna nies jaħdmu hemmhekk fir ta' taħriġ, eċetera, iżda dan biss qatra fl-oċean. Mhix qed nixħadu dan biex nagħlaq. Bħalissa naħseb li għandna interess personali f'dan il-qasam, għandna interess personali aħna stess, il-koll irridu naħdmu flimkien għaliex il reati ekonomiċi ilhom jiżdiedu ilhom magħna għal bosta snin ilhom ifeġġu fil-kriżi finanzjarja hija reat li qed ifeġġ darba wara l-oħra qed jirrepeti ruħu u kull ma jmur qed jiżdied laqqas biss tajna nofsru li hija salsa dal-punt 10 snin 15 sena ilu Eh, minħabba l-iżviluppi teknoloġiċi mill-internet, eċetera, nafu li d-dinja nbidlet minn xar 15 sena ilu lawn u għalhekk għandna interess personali il-koll biex bekk nġildu dawn it-tip ta' reati. Għaliex inkella nħallu jekk inħallu fidejn il-Ministru tal-Finanzi fil-pajjiżi konċernati ma tantx nimxu wis. Anke jekk inħarsu lejn il-kontrabbandu ta' sigaretti fl-Unjoni Ewropea, dawn huma flejes li għamontaw għal biljuni ta' euro flus li mhux qed ikunu disponibbli għat-teżor pubbliku għal politiki tal-budget, etc. U għalhekk għandna interess personali biex dawn il-flejes ma jintilfux għall istati Naħseb l-Unjoni Ewropea għandha rwol fejn tista' tagħmel dan ix-xogħol m'hemm xejn lin mill-istati membri bħala livell u għalhekk aħna bħala Unjoni Ewropea ma nistgħux nieqfu fil-frontieri li huwa żgur huwa li kriminali kriminali u fil-frontieri, u għalhekk hemm bżonn tal-uffiċċju, l-uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew kif kienet qed tgħid il-Kummissarju Redding qabel dan ħajkun biss il-punt ta' tluq tal-proċess. Għalhekk irridu naraw kif eh, ħajżviluppa dan kollu fi żmien 20 sena. Naħseb diffiċli li nagħmlu tbassir minn qabel ta' dan, imma importanti li nibdew ix-xogħol. Issa, forsi fi żmien ħames snin pereżempju, fit-tmim ta' dal-parlament u l-parlament li jmiss, naraw nistawx ikonna il-bidu ta' xogħol nkunu nistgħu nlaħmu iktar dan il-proċess. Irridu naħsbu dwar id-diffikultajiet prattiċi iva, imma xorta waħda naħseb li rridu nkunu proattivi u nimxu l qudiem Il-President. Bil-Bulgaru, jekk permettuli. Grazzi ħafna, għandi mistoqsija lis sur Monar. Sur Monar kienet jissuġġerixxi li għandu jkun hemm analiżi. Jew minn tal-inqas rridu nifukaw aktar fuq id-dimensjoni analitika. Kemm tal-Eurojust kif ukoll tal-Europol. Biex bekk nkun nistgħu naraw x'inhuma l-attivitajiet kriminali u x'inhuma l-attivitajiet fl-Stati membri kollha u kemm l-Stati membri individwali kapaċi jindirizzaw dawn l-oqsma differenti. Il-mistoqsija tiegħi hija din. L-aġenziji ta' dawn it-tip. X'rabtiet għandhom mal istati membri? U x'inhuma l-diffikultajiet li qed jaffaċċaw u x'għandna nevitaw sabiex bekk noħorġu minn din id-diffikultà tal-kollega Ġermanis u tal-Ġermanja fejn ikun hemm intoppi sovranazzjonali jew bejn livelli nazzjonali stess. Kif jista' jkollna sistema ta' Stati Membri u sistema Ewropea? Mistoqsija lis sur Eric Barnett. Huwa saħaq ħafna fuq l-użu tal-lassi speċifiċi li jeżistu l interpretazzjonijiet eccetera, eh, biex nġildu terrorizmu l-kriminalità organizzata. Tista' telabora xi ftit fuq dan il-punt u tajdilna x'metodi prattiċi tużaw, x'tip ta' tamir huwa disponibbli u qed jintuża. Dan għaliex naħseb li ċertu stati membri jarfu li hemm problemi f'dan il-qasam ma xtaqx nitkellem imma xorta tajt il-mikrofonu għalek ħanandi xiftit kommenti jek ti permettu li jiena favur l-argumenti li resqu l-mistidna tagħna speċjalment is-sur Manar li wera approċ prattiku ħafna tajt widen l sinjura Redding, il-Kummissarju wara l-ofsenar, ovvjament iju kol titressa proposta leġislattiva fix-xhur li ġejjin u għabbażi tal-artiklu 86 ta' trattat twaqqaf uffiċċju ta' prosekutur pubbliku Ewropew. Ovvjament ikun hemm rwol limitat għal dan l-uffiċċju. Jekk nagħtu ħarsa lejn pereżempju l-kooperazzjoni msaħħa li tinvolvi biss disa stati membri. Forsi jkollna uffiċċju usa għall-istati membri kollha imma jekk ikun hemm disa stati membri involuti biss fuq kooperazzjoni msaħħa, nibdow diġà fuq siq ħażina. U għalhekk naħseb li nixtieq nisma' iktar fuq ix-xogħol analitiku li semma Sur Monar. Naf li hemm diffikultajiet fl-Unjoni Ewropea tagħna, ovvjament, diffikultajiet biex noħolqu u nibnu strutturi ta' sigurtà komplessa ħafna, komplikata ħafna xem xkiel kostituzzjonali anke fiħdan l-istess stati membri u hemm ukoll xkiel min-naħa ta' trattati tagħna, speċjalment l-iktar wieħed reċenti trattat ta' Lisbona. Xorta waħda rridu nimxu l qoddim l-Unjoni Ewropea mhux ser tinbena f'jum wieħed biss, u għalhekk ma nistgħux nibnu l-istess strutturi ta' sigurtà mill-lejl għan-nar. Jien nixtieq nifoka fuq il-fatt li meta nitkellmu dwar strutturi ta' sigurtà ma jistax ikollok strutturi ta' sigurtà li jagħmlu iktar xogħol binqas flus għax mhux loġiku dan l-argument ma tistax issaħħaħ Eurojust u stestendi l-kompitu tax xogħol tagħhom tajdilhom ħaddiekom setat ġodda qasam ġdid fil pereżempju r-reati fuq l-internet imma mbagħad lkom miljuni ta' euro mill budget tagħkom. Ma tistax tagħmel dan u fl-istess ħin tkompli żżid l lista ta' xogħlijiet li jridu jagħmlu Europol u jagħmlu anke xogħol ta' Sipol il-kulleġġ tal-Pulizija u għalhekk naqbel mal-approċċ pragmatiku prattiku tiegħek napprezza l-kummenti li għamiltu ir-rapport li smajna wkoll mis-Sur Barnett mistieden ieħor naħseb li dan ix-xogħol nistgħu nagħmluh tistgħu tagħmluh f'istat federali b'saħħtu bħal huwa l-Istati Uniti. Hemm ħafna xogħol x'nanalizzaw hemmhekk hemm approċċ empiriku wkoll għas-sigurtà li qed tadottaw intom fl-Istati Uniti, imma imbagħad għandek ħafna aġenziji differenti li qegħdin jaffaċċaw l-istess problema s-sigurtà. Imma mbagħad m'għandkomx l-istess ħin il-problemi kostituzzjonali li naffaċċaw aħna fl-Unjoni Ewropea. Għaldaqstant, diffiċli forsi għalikom li tifmu x'inhuma d-diffikultajiet kostituzzjonali tagħna bl-istruttura istituzzjonali li għandna fl-Unjoni Ewropea. Grazzi lill-President, grazzi tal-li tajtni din l-opportunità biex nitkellem, xtaqt Nappoġġa dak li qalu ż-żewġ kelliema tagħna nilqa' l-preżentazzjonijiet li kellna grazzi. Uh, Isir Monar? Isir Monar, kierbuk? Grazie ħafna, Signor President. Jek te permettili, tejn. b'risposta ta' sur ta' Kumita Sur Newton dan ir-Renju Unit naħseb li huwa wieħed vet mill-ikbar kontributuri għal kaprazzjoni fl-infurzar tal-liġi fil-kontest tal-Unjoni Ewropea. Huwa partner importanti għal Europol u anke għal Eurojust. Il-mistoqsija hi kif se nżommu Renunit involuti f'dil kontribuzzjoni sostanzjali l-opt-out tal-opt-out potenzjali fil-qasam minn għata Renunit ikun diżastru għal Renunit manka l-Unjoni Ewropea. Rispost tal-kommenti ta' Sinjura Vajler, ma rriċin nkun pessimist iżejjed li ksibna mis-snin design il-għum fil-qasam ta' kooperazzjoni ġudizzjarja u kooperazzjoni polizija fil-qasam eh, ta' kwistjoniet kriminali hija ħaġa impressjonanti anke meta wieħed iqis li għandna 27 stat membru u għandna żewġ aġenziji għawnek fil-qasam li qed nistudjaw ġviri Eurojust u Europol, illi ġa edin jipprovdu valur miżjud. Fil-bidu ta' design dawn ma kienu jeżistu, dawn għet jamlu differenza sostanzjali. Għandna strumenti bħala l-AW illi ħafna drabi eh, kienet ħaġa li ħafna kienu jiddubitaw 20 sen ilu, ġifieri kien hemm ħafna progress minnaħa l-oħra però naħseb ma nix niċtu l-fat li hemm limiti li jimponu trattati fuq il-seta li tingħata għal dawn l-aġenziji għannix nudniraw il-fat illi jem eh, noqqas ta' konvenzjoni f'ċertu stati membri. U għal daqstan tam riskju jekk nintroduċu u mux ngħid illi eh, dan huwa ah, proġett ambizjuż iżejjed, jekk nieħdu jekk naġlu żejjed jista' jkun hemm riżistenza fil-Kunsill u bekk nitilfu potenzjal kapitali fuq inizjattivi illi jistaw ikunu novativi zzejiet. Għal dik raġuni e, inkludejt perspettiva IPPO anka l-potenzjal li nsaħħu Eurojust u Europol. Għaliex sabiex ikollok IPPO effettiva jista' jgħaddi ħafna ħin u jista' jkun hemm mandat limitat u jista' jkollok ukoll mish għazin battalji xtiġilet u jista jkunu kolli mux sens membri kolla jparteċipaw. Għal daqstant jina favur strategija parallela, eja sardan it-tant nsaxħu l-agenzija eżistenti kem jista jkun legalment u finanzjarjament, un bat fl-istess ħin naraw xinu possibli minna ħtari PPO. Signora President, fuq mistoqsija tiegħek kif nevitaw ir-riski illi semmejt l ġermanja huwa pajjiżi jiena konxju ta' diffikultajiet marbuta ma' sistema federali f'dal kontest, fl-aħħar mill-aħħar għandna bżonn nħolu għafas ibbażat fuq fiduċa bej l-Istati membri u fiduċa bej awtoritajiet nazzjonali u l-istrutturi Ewropej. Ħaġa li hemm bżonn tingħata ħajja mill-ġdid. Jekk tippermettu nagħti eżempju f'dal kontest, is-Sinor Redding ġat kelmet fuq il-laqat ta' koordinazzjoni iktar minn mitej li ġew organizzati fl-aħħar sena. Hawnhekk taqgħod flimkien esperti mill-pajjiż differenti u tgħinhom jifmu aħjar x'inhu ma l-isfidi. Daw l-esperti jiddiskutu flimkien u bekk kif maħjar il-qafas. Dan huwa mod prattiku ta' kif timxil qoddim. U dak li nistgħu nagħmlu sabiex intejbu Din it-tip ta' interazzjoni fuq bażi ta' kuljum jipprovdi struttura għal kultura ta' nforzar ta' liġi u kooperar ta' liġi, kooperazzjoni ta' liġi fl-Unjoni Ewropea. Di mhux ħaġa tkun koperta minn liġi waħda, mhix ħaġa li tista' toħloq li PPA weħeda. Għanna bżonn approċċ pass pass, imma imbuttatura kostanti u jina perswas il-Parlament Ewropew bl-attitudna bl-attitudni pozittiva tagħha jista' jagħmel differenza. Grazzi. Sir Barnett? Grazzi. Fuq mistoqsija mill-President fuq li liġijiet u eh, kif se niġġieldu kriminalità organizzata tnajdan dan minajr ma najt li din hija soluzzjoni tajba l kulħadd, però fl-Istati Uniti, speċjalment bi kriminalità organizzata tradizzjonali pal mafja stajna nużaw agents undercover, wiretaps u dan speċifikament brabta ma' liġijiet individwali. U u importanti ħafna li nisqu fuq indipendenza ġudizzjarja ta' sistema komuni għanna prosektori li għadem l-Aġenzija ta' Portar ta' liġi li rridu jippreżentaw li l-imħallef neutra li l-imbat jiddeċidi fuq il-validità ta' wiretap, validità ta' ċer tal-deċizjoni ta' gran ġurija jew xi kultant grazzi għall operazzjoni undercover għalna ħafna minn dawn jiġu koperti mid dipartiment tal-Ġustizzja għal aġenzija ta' Forzati Liġi fil-Stati Uniti minn minn 9 ta' settembru ta' 11 settembru 2001 ukoll inkludejna diversi ġurisdizzjonijiet, introduċejna ġurisdizzjoni ġurisdizzjoni, jiet u nistaw anka naplikaw sistema ta' gran ġurija u din kien ħaġa effettiva u effiċenti u anka ekonomika viżivi l-approċ ġudizzjarju tagħna. Fuq diffikultajiet kostituzzjonali mhix jataw sabiex nipplitka favur approċċu mhux ieħor. L-Sinjur minn Spanja xtaqt ngħid li tqajt ma' differenzi fil- Polizija Nazzjonali mhux biss fl-Ewropa ma madwar id-dinja li xkelli l-opportunità nivvjaġġa. Xiġri s-senjur forsi interessat fija, jina għat illi eh, Akkademja ta' Polizija fi Spanja seta tidħol f'kuntatt ma' korpi oħrajn. Il-Polizija iridu l-odda sabiex jagħmlu xogħolhom Għal daqstant hemm universalità, nafu li hemm liġijiet u kostituzzjonijiet differenti li jvajjaw minn xulxin. U l-aħħar komment li sur Newton dan aħna nistenna bil-ħerqa żjara fl-Istati Uniti sabiex nilabraw fuq dak li sar, però mill-lat egoistiku minn perspettiva Amerikana aħna napprezzaw l-opportunità li konna dialogu dwar kriminalità trans nazzjonali lest nikkoperaw flimkien u iva lest nilqawkom bħala mestinnin tagħna. Grazzi. Uh, Grazzi ħafna. Grazzi lil kellima li kellna. Tallimna ħafna minna ħatakom tajtuna informazzjoni interessanti ħafna ma ninsewx illi Dal-waqt se nkun qegħdin nadottaw ir-rapport ewlieni mill-Kumitat Krim u issa ngħaddu għal klaster numru 3 lejn Prosekutur Pubbliku Ewropew. Nifsur kull u għal-ewwel tagħna sur kull nittama li qed nipronunċja ismek tajjeb head of unit għal l-pjanar ta' l-Olaf huwa sejjin jitkellem dwar prosekuzzjoni fil-kontra l-frodi, għan u kol mis signora Katerini Ġetti, ma nafx kif ti pronunċa jismek, tajt il-President, professur ta' liġi knalli Ewropea Internazjonali fl-Università ta' Lussemburgu se titkellem dwar regoli marbuta ma' proceduri kriminali fl-Unjoni Ewropea, mbagħad se nisma' wkoll mis-Sinjura Michel Koninsk, President ta' Eurojust, Nitkellmu fuq rwol terra ġabs fil-ħolqien ta' uffiċċju għal Presikur Pubbliku Ewropew. E Merħba lilkom. Nous aurons la même procédure, c'est-à-dire on va segwu l-istess proċedura, għan nisimaw l-ewel net mill-mistednin tagħna. Hmm? kwarta kull wieħed imbagħad ikolkom l-opportunità tistaqsu mistoqsijiet minn ħatakom lil mistednin tagħna. Nibda bis-Sur Cole. Grazzi, Signor President. Talli tajt l-opportunità lil Olaf sabiex tippreżenta l-esperjenzi tagħha brabta mal-mandat tal-Kumitat u b'mod partikolari bħala esperjenza relevanti fuq riflessjoniet prezenti sabiex inwaqfu uffiċċju għal-President Pubbliku Ewropew. Signora Redding, il-Viċi President tal Kummissjoni, ġat tkellmet fuq kif it-trattat jitkellem dwar priorità il-kwistjoni tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew għal ħarsin tal-interessi finanzjarji Ewropej kontra reati u kontra korruzzjoni. Għal daqstant huwa relevanti nħarsu lejn l-esperjenzi tagħna fil-qasam. Esperjenza li żviluppat matul is-snin sabiex niġġieldu l-frodi u sabiex niġġieldu kontra l-korruzzjoni fl-Unjoni Ewropea u jiena ser nipprova f'kemtejn nitkellem dwar x'inhu huma l-problemi preżenti tagħna. Hija ħaġa ovvja l-kulħadd li b'mod partikolari f'kuntest ta' kriżi finanzjarja hemm ħtieġa illi insaħħu b'mod ulterjuri l-isforzi tagħna għal ħarsien tal-interessi finanzjarji ġa is-semma li sar anka fil-budgets tal-Aġenziji ta' nforzar tal-Liġi u għaldaqstant il-frodi saru ħaġa intolerabli fl-Unjoni Ewropea. Għanna nkunu konxi wkoll mill-fatt illi evidentement dan huwa fenomenu li jmur lin mill-kriminalità organizzata. U uh, minoranza ta' każijiet juru rabta ma' kriminalità organizzata, ma' jek nuru naraw l-ammonti involuti u għet jirrealizza il-nofs l-ammonti li għet nitkelmu dwarom u ammonti il qed nitkelmu dwarom f'kazijiet fej prima faċi nistaw nidentifikaw li jem rabta ma' kriminalità organizzata u dan juri it-teddida speċifika ta' kriminalità organizzata anka meta wieħed jikkonsidra qasam limitat. Nitkellem fuq qasam limitat bħal l-interessi finanzjari tal-Unjoni Ewropea. Madana kollu jidher illi hemm ħtieġa wkoll illi nħarsu lejn l-aspett tal-fiduċa ta' ċittadin Ewropew fl-integrazzjoni Ewropea. U dan jibda ovvjament bil-fiduċa ta' minħalla 16. Minħalla 16 fl-Ewropa huwa sensittiv qoddim il-kwistjoni ta' kif l-interessi tiegħu huma mħarsa fl-Unjoni Ewropea. U parti mill-kritika indirizzata lejn l-Unjoni Ewropea tista' faċilment tiġġustifika għabbażi ta' kemm huma esposti l-interessi finanzjari għal frodi u l-korruzzjoni. Jekk wieħed iħares lejn l-aspett fattuali, wieħed jista' jara illi dan huwa qasam fejn fil-fatt jitteżisti statistika huwa possibbli il wieħed ikkwantifika għalmenu dak li jiġi rapportat mill-Istati membri lill kummissjoni Ewropea b'mod annwali U dak li jiġi rapportat partikolarment pala każijiet fejn prima faċe hemm suspetta frodi. U din l-istatistika tinġabar foqsma bħal politika ta' fond koezjoni, politika agrikola u dwana. U tista' tiġi identifikata għabbażi ta' l-istatistika illi um, 500 miljon euro fis-sena li huma esposti għal dar riskju u irridu nisqu fuq il-fatt hawnhekk li dan huwa dan huwa dawn huma frodi identifikati. Jiġifieri rapporti illi huma konċi tagħhom l-istati membri u huma frodi illi mhumiex bħal suspetti li se jkollhom stati membri fej jkunu suspetti ta' irregolaritajiet, brabta ma' regolaritajiet amministrativi per eżempju, u l-istrumenti li tipprovdi l-Unjoni Ewropea fuq ir-rapportar huma strumenti li jintużaw mill-awtoritajiet amministrattivi fl-Stati membri, mhumiex użati mill-infurzar tal-liġi. Ġifieri ħafna minn dawn l-awtoritajiet l-ewwel nett iħarsu lej il-fenomenu bħala fenomenu ta' irregolaritajiet mingħajr ma jispeċifikaw hemmx intenzjoni kriminali. U dawn il-figuri rapportati huma ola irrapportajna regolaritajiet ta' aktar minn biljun euro fis-sena. U l-istaw najdu kollu il ħafna drabi stati membri ikunu sodisfatti meta jirrapportaw kas para kas ta' irregolarità u mhux pala xaġa ta' intenzjoni kriminali. Punt ieħor tajjeb insemmu illi fondi tal-Unjoni Ewropea eh, huma naħa ta' spejjes imma fuq riżorsi propri mhux qed inkopru biss il-dazzi imma anka il-VAT miġbura mill-Stati membri hawnhekk ukoll. Il-carousel frauds, per eżempju, hija ħaġa illi hija ta' dimensjoni finanzjarja ola kien hemm studji fuq da' suġġett huwa veru li l-Unjoni Ewropea għandha parti sekondarja fil-qasam tal-VAT miġbura mill-Istati membri ma li kellna nirriflettu fuq il-twaqif ta' prosekutur pubbliku Ewropew wieħed irid ukoll jikkonsidra din id-dimensjoni bod partikolari brabta mal-VAT transnazzjonali u VAT li tiġi miġbura f'kuntest ta' prodotti falsifikati illi jiddaħlu fl-Unjoni Ewropea permezz ta' attività ta' kontrabandu. Aspetti ieħor li tajb hawnhekk. Attivitajiet ta' korruzzjoni jaffettwaw l-interessi finanzjari tal-Unjoni imma huwa diffiċli li wieħed jikkwantifika id-dannu speċifiku illi jiġi kkawżat minn kondotta korrotta ċini situazzjoni prezenti? Għanna situazzjoni li hija karatterizzata minn invest kompetenza ta' prosekuzzjoni u ta' diskussjoni mill-Istati membri. Olaf tikkoopera ma' dawn l-autoritajiet fl-aħħar 12 sena minn meta twaqfet Olaf ksibna numru ta' stori ta' suċċess, stejr ta' suċċess, każijiet li ġu investigati b'suċċess, nistgħu ngħidu wkoll illi b'segwitu għall-investigazzjonijiet ta' Olaf numru ta' sanzjonijiet konsiderevoli ġew imposti fuq l-Istati membri fl-aħħar 12 sena kena, sentenzi li ammontaw għal 900 sena ħabs. Pero l-problema i il-kooperazzjoni ma l-autoriti ġudizzjari hija ħaġa li taħdem bil-mod wisq. Għanna reattività diversa ħafna l-autoritet ġudizzjari, l-autoritet ta' investigazzjoni kriminali fi stati membri, għanna livell oli ta' dismissil fi stati membri, anka minkajja għal-fat li nitrasmettu kazijiet li u investigati, għamilu fuq livell amministrativ minn Olaf, u li ġa u ma bazati fuq rapporti prezentati minn Olaf l-autoritajiet ġudizzjarji u dan jinkludi l-element ta' prova illi jkun ġabar minn Olaf u fl-ħar mill-ħar ukoll Irridu naraw anka il-rati ta' kritel li jvarjaw minn stat membru għal ieħor. Jekk wieħed iħares lejn dawn ir-rekwiżiti speċifiċi taħt it-trattat, f'artikli l-artiklu 325, il-ġrida kontra l-frodi, għandha tkun effettiva, għandha tkun ekwivalenti u għandha servi ta' deterrent u għeta għandu dubji jekk dan fil-fatt u xed jiġi miksub. Statistika illi ġiet inkluża fola fir-rapporti annwali jituri li f'perjodu ta' ħames snin mill-każijiet totali trasmessi mill-ola fl-autoritajiet ġudizzjarji madwar 50% ma waslux għall-ebda deċiżjoni fuq eh, kondanna u 50% ta' azzjonijiet mill-Stati membri kena kazijiet li qatt ma waslu lanqas qoddim il-qrati u dan iwassanna nikkonkludu li jem eh, differenzi kbar bl-Sati membri għanna anka differenzi ta' design, għanna remonti ta' design fil-mija fil stati membri fej il-proċess wasal għal kundanna u pero f'pajizi oħra l-ammont għon osal 20% ġifiri, mżon nintejbu il-sistema fċertu f'pajizi sabiex tkun iktar effettiva u sabiex ukoll tkun ekvivalenti għal dak ta' pajizi oħrajn. Aspett ukoll li huwa preżenti f'ħafna mill-każijiet hija natura transnazzjonali tal eh, l-investigazzjoni illi sin qed nitkellma hawnhekk dwar każijiet marbuta mill-qrib ma' naħa ta' dħul rabta ma' prodotti li jiddaħħlu legalment fl-Unjoni Ewropea prodotti li jgħaddu minn stat membru għal ieħor. Imma fuq il-fond Ewropej u l-ispejjeż Ewropej xi kultant nitkellmu fuq spejjeż fuq proġetti li għandhom karatteristiċi transnazzjonali dan iwassal għal sfidi investigattivi li ma investigazzjoni ħafna drabi hija frammentata wisq Awtoritajiet għadna drabi il il-ħin għal prosekuzzjoni u dan iwassal għal tendenza illi għet jillimita ġmir informazzjoni għal dak li tippermetti l ekiliġi liġi nazzjonali għandna konflitti negattivi ta' ġurisdizzjoni fejn ma jkunx hemm awtorità ta' prosekuzzjoni li taċċetta li tressaq il-każ qudiem il-Qorti Nazzjonali għaliex jintqal illi il-każ tant għandu natura Ewropea li m'għandux rabta ma' territorju nazzjonali. Finalment hemm bżonn ukoll niftakru illi għal każijiet kontra l-interessi finanzjari tal-Unjoni, xi kultant ikun hemm diffikultà prosekuzzjoni nazzjonali illi jidentifikaw l-interess involut. U għal daqstant ma jagħtux priorità għal dak każijiet sempliċement għaliex huma tant kazijiet diffiċli. U dar mingħajr ma nippreżukraw il-fatt li għal kull każ hemm talba għall investigazzjoni tekniċi hemm bżonn li wieħed jifhem tajjeb regolamenti Ewropej li għandhom jiġu applikati f'każijiet li jinvolvu fondi Ewropej. Fil-preżent il-sitwazzjoni limitata għal kompetenzi eżerċitati minn aġenziji ta' nfurzar ta' liġi u korpi fuq livell Ewropew imma bliktar moċċar l-ebda investigazzjoni jew prosekuzzjoni legali Dan huwa l-każ ċara l-Olaf, Olaf għandha setat ta' investigazzjoni amministrattiva mek iridu aċċess għal informazzjoni speċifika, informazzjoni bankarja u virtualment impossibbli li Olaf tiġbor informazzjoni bħal din ovvjament wieħed jista' jinvestiga fuq l-operatur ekonomiku li qed jibbenefika mill-fondi ma wieħed jivverifika verifika jekk informazzjoni bankarja skorretta jew le għandna limiti serji u dan fl-aħħar mill-aħħar hemm bżonn jirrifletti b'mod serju it twaqif ta' uffiċċju ta' prosekutur pubbliku Ewropew kif intqal mis-sur Njura Reding dan l-uffiċċju għandu jopera b'mod indipendenti fl-Ewropa kollha. Għandu jiġi organizzat tal-motomanjira li jiġi integrat fis-sistemi nazzjonali u għandu jaħdem mod deċentralizzat. Fl-istessin però għandu kollu Dipartiment ta' Prosekuzzjoni Ewropea illi jgħin immexxi l-investigazzjonijiet fl-Istati membri u li jiddiriġijom daw l-investigazzjonijiet u li jkollu kol stampa ġenerali ta' l-informazzjoni relevanti. u kol memx mnenajdu li jemżon nibnu fuq rizorsi prezenti huwa importanti li nuru li nistaw ninkludu rizorsi għad dispozizjoni tagħna fuq livell Ewropew permezz ta' Olaf, permezz ta' Eurojust sabiex nibnu dan l-uffiċċju dan se jwassal għal benefiċċju anka f'termini tal-kupru l-wet li jistenna minn eh, rata ola ta' kundanni li joħorġu mill-rati wkoll sabiex nikkonkludu iva il-ħarsin tal-interessi finanzjarji hija qasam limitat imma wet mandux jissottovali ta' il-fat l-integrazzjoni Ewropea topera foqsma fej għandna esperienzi konkreti u ġan esperienzi konkreti. Din il-fazi dan huwa wkoll proġett li jitlob l-appoġġ tal-Parlament Ewropew. Memx fejn fakru li dal-proġett xaktarx għatma kien jara eh, daw ta' xemxiku ma kenniex l-appoċ tal-Parlament Ewropew għal-Konvenzjoni u kien il-Parlament Ewropew illi ta' mandat fl-axħar ta' snin design studji fuq uh, uffiċċju ta' prosekuzzjoni Ewropea u dan huwa fattur illi juri li parlament Ewropew għandu kun involut fil-proċess għandu jaqdi wol attiv flimkien mal-Komissjoni. Grazzi. Thank you, Mr. Kuhl. Grazzi. Mr. Kuhl. Issa għanna Signora Ligetti. Grazzi ħafna, Signora President, distinti membri tal-Parlament, jiena se nifoka fuq punt wieħed biss fid-diskors qasir tiegħi, jiġifieri illi jiena konvinta illi eh, l-APPO għandu bżonn regoli proċedurali li huma mfassla b'mod uniformi fil-liġi Ewropea u li wkoll iwasslu għal setat investigatorji u ta' prosekuzzjoni għal tali uffiċċju għaliex inkella l-istituzzjoni tista tkun prosekutur eh, Ewropew però ma tkunx awtorità effettiva ta' prosekuzzjoni. Qabel ma ngħaddi issa r raġunament tiegħi biex nappoġġa din it-teżi. Jiena xtaqt nagħmel rimarka fil-qosor dwar il-lingwaġġ ta' trattat. Artiklu 86 jgħid mod ċar li l-EPPO ikun responsabbli għall-investigazzjoni, prosekuzzjoni u twassila l-qorti per dawk li wet u reati kontra l-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea. Huwa ċar mit-testa trattat li l-EPPO ikun responsabbli direttament għall investigazzjonijiet u prosekuzzjonijiet. U kien hemm ħafna wkoll femid dwar il kliem tat trattat xirti fissar l-Eurojust. Jiena naħseb illi jekk naqraw 86 bħal artiklu jorina biċ-ċar illi jista' jkun hemm biss istituzzjoni waħda fl-Unjoni Ewropea biex ġurisdizzjoni apparattiva biex tinvestiga u dan ikun il-EPPO. Jiġifieri ninterpretaw kif ninterpretaw 85 xorta waħda ma jwassal għal din it-tip ta' ġurisdizzjoni. Kun li PPO biss illi jista' jinvestiga u jagħmel prosekuzzjoni u skont artiklu 86 illi PPO irid ikun direttament responsabbli. Naħseb illi hemm differenza oħra importanti bejn il-Eurojust u l-EPPO. U jiena xtaqt nisħaq dan il-punt għaliex kien hemm ħafna referenzi eh, illum għal eh, kriminalità organizzata transnazzjonali. U jiena naħseb li huwa importanti li niftakru li artiklu 86 ma jagħmel l-ebda referenza għal reati transnazzjonali fil-fatt speċjalment ukoll wara r raġunamenti u l-argumenti tas Sur Kull ma naħsibx li jkun hemm raġuni għalfejn wieħed jillimita s-setat ta' IPPO fil-ġejjieni għal reati transnazzjonali. Fil-fatt huwa lan tal-artiklu 86 illi jeleb eh, l-approċċ ta' kooperazzjoni illi bħalissa huwa eh, inkluż fil-Eurojust lan tal-EPPO huwa li jeleb din il-kooperazzjoni bħala approċċ sabiex wieħed ikun jista' investiga wkoll reati illi jinqalaw ukoll fih dan stat membru wieħed. Attualment l-istituzzjonijiet Ewropej m'għandhomx il-possibilità illi jintervjenu f'investigazzjonijiet jew prosekuzzjonijiet illi huma ta' ġurisdizzjoni waħda biss li l mill fatt illi ikun hemm sara sostantiva għall-interess tal-Unjoni Ewropea li l mill fatt illi jista' jkun il uffiċjali tal-Unjoni Ewropea huma implikati fil-reati allegati u li l mill fatt jekk ikunx hemm il-bżonn illi wieħed jiżgura ħarsien uniformi tal-interessi tal-Unjoni Ewropea. Illum f'każijiet li jaffettwaw ġurisdizzjoni waħda l-istituzzjonijiet Ewropej ma jistax jintervjenu għaliex il-kompetenzi tal-Eurojust huma għal offiżi transnazzjonali. Jiena xtaqt infakkarkom illi s-Sinjura Reding għaltinna aktar kmin illum illi xi x'aktar se trassaq proposta dwar l-EPPO għabbażi tal-idea ta' mudell deċentralizzat integrat il-Kummissarju ma qalet xejn dwar l-aspetti proċedurali. Jiena ninsisti illi dawn l-aspetti proċedurali huma importanti ħafna għal dan il mudell deċentralizzat u integrat. Naħseb huwa evidenti illi aktar il mudell ikun deċentralizzat, aktar possibilitajiet ikun hemm għall-użu ta' l-użu ta' l liġi proċedurali nazzjonali. U allura aktar ma jkollna mudell deċentralizzat aktar ikun hemm il-bżonn għal dispożizzjonijiet Ewropej. Minn tal-inqas dana huwa loġiku sa mill-bidu nett. Jiena naħseb illi dan il-modell deċentralizzat u integrat fil-fatt ma jiddefinixxix minn qabel x'tipi ta' liġijiet proċedurali li PPO għandu jsegwi probabbilment eh, dan jeħtieġ aktar riflessjoni minn min ifassal politika u anke mill-Parlament Ewropew u l-membri tal-Parlament sabiex jieħdu deċiżjoni dwar dan il-punt. Naħseb li huwa possibbli li wieħed jippjana li jkun hemm mudell deċentralizzat integrat għabbażi tal-liġi nazzjonali fejn dan il ipppo id-deċentralizzat ikun qed imexxi prosekuturi Eh, illi jagħmlu prosekuzzjoni kontri il-liġijiet proċedurali nazzjonali. Huwa possibbli wkoll illi nippjanaw illi dan l-IPPO deċentralizzat jaħdem ma' regoli armonizzati Ewropej. U jiena favur ċertament dan it-tieni għażla għal tliet raġunijiet Naħseb li l-ewwel raġuni li tmur kontra l-użu ta' luġi proċedunali nazzjonali huwa li l-attività tal-IPPO biex ngħidu hekk ikunu vittma ta' ġeometrija varjabbli. Nafu u dan is-semma kemm il-darba llum illi għandna regoli proċedurali differenti ħafna fl-istati membri. Ċertament, jekk nagħtu s-seta li PPO li jkollhom eh, jistgħu jieħdu azzjoni ta' prosekuzzjoni u investigazzjoni dan jfisser illi s-seta tal-PPO jiddependu fuq l-istat membru fejn l-investigazzjoni u l prosekuzzjoni qegħdin iseħħu, pereżempju jekk li PPO jeħtieġ illi eh, tagħmel tfittxija ġodar, nafu li f'nofs istati membri wieħed ikun jeħtieġ prosekutur li jkollu warrant ġudizzjarju biex jagħmel din it-tfittxija. Fin-nofs liħor ta' stati membri l-prosekutur jista' jawtorizza huwa stess din it-tfittxija f'dar. Jekk li PPO topera għabbażi ta' il liġi proċedurali nazzjonali huwa evidenti li setat tagħha jiddependu fuq il-pajjiż fejn qed jagħmel prosekuzzjoni. Jekk fejn dan il-pajjiż huwa pajjiż fejn ma jirrekjedix dan it-tip ta' warrant, allura hemmhekk għandu aktar setat minn pajjiż ieħor fejn l-PPO jeħtieġ awtorizzazzjoni ġudizzjarja. Tala differenzi fis-setat eh, jwaslu għal inċentivi għal forum shopping u dan ikun taħsara wkoll għal akkużat. Però niġi lura dan il-punt aktar il qudiem Nemmen ukoll illi aktar ma li PPO kollu xogħol tiegħu bażi tal-liġi proċedurali nazzjonali, aktar ikun hemm ir-riskju li PPO jsiru mbagħad priġunier tal liġi nazzjonali billi jiddependi fuq dawn il-liġijiet ifisser li il-ħidma biex jiġbor l-evidenza tkun limitata. Xi eżempji. U niġi lura għal rakkomandazzjonijiet jew l-eżempji li ta' is-sur Barnett huwa għalinna li l-aktar mezz effettiv għabbażi tal-esperjenza tiegħu fi xogħol tiegħu fl-Istati Uniti li nistgħu nużaw huwa li nużaw aġenti undercover jew eh, wiretapping biex bekk niġġieldu dejn il-kriminalità transnazzjonali. Dan it-tip ta' meżuri investigattivi intrusivi mhumiex eh, regolati neċessarjament mill-Istati membri, per eżempju, biex niġi lura għal wiretapping, forsi tafu li fir renju Unit din hija xi ħaġa possibbli iżda mhix eh, mbagħad permessibbli bħala evidenza fil-proċess iżda hija użata biex tinġabar aktar evidenza f'ċertu pajjiżi per eżempju, e, sorveljanza audio u viziva, e, per eżempju, fl-Ispanja mhix permessa, komplementa stati membri din xaġa permessa. Per tfittxija online ta' computers mhix permessa fil-Lussemburgu u fl-Olanda u hija projbita fl-Italja u l-Polonja fil komplementa ta' stati membri din hija miżura investigattiva permissibbli tali diskrepanzi fis-setat tal-IPPO għabbażi tal-Liġi Nazzjonali waslu għal situazzjonijiet fejn l-IPPO jista' jkollu setat eh, usa minn fl-investigazzjoni ta' stat membru A, mbagħad setat limitati ħafna meta investiga kas simili ta' kas ta' frodi pereżempju fl-stat membru ieħor. U fl-aħħar net naħseb illi eh, nuqqas ta' grupp uniformi ta' regoli ikun ta' detriment għall-akkużat u nemmen li l-membri tal-parlament għandhom responsabilta dan ir-rigward intom parteċipajtu u kontu tajnuna fil-iżvilupp ta' ċerti salvagwardji proċedurali u naħseb allura illi għandu ikonna servizza bazi ta' regoli proċedurali biex bekk noħolqu situazzjoni fejn tassew ikonna ħsara għal dawn il-salvagwardji proċedurali. Fil-prattika, eh, id-drittijiet għal proċess ġust ta' akkużat ma jistax jiġu mħarsa jekk ikun hemm liġijiet differenti li japplikaw għaliex dan jfasser illi liġijiet nazzjonali jkunu jistgħu jiġu applikati għal ċertu miżuri investigattivi u anke għal applikazzjoni ta' salvagwardji proċedurali. Kun diffiċli għal PPO illi iħares ir-rispett għal drittijiet ta' ħarsien u jkun impossibbli l akkużat illi jifhem li ma' salvagwardji japplikaw għal miżuri investigattivi li jsiru mill-IPPO għabbażi tal-Liġi Nazzjonali u jkun possibbli illi l-akkużat ikun miċħud mid-dritt tiegħu illi kollu r-reviżjoni eh, proċedurali kif mixtieqa u id-drittijiet tiegħu skont artiklu 5 eh, skont il-Karta ta' Drittijiet Umani u għalhekk jiena tal-parir illi jekk u nittama tappoġġaw l-inizjattiva eh, tal-Kummissjoni għal in tal-BPO jekk din l-inizjattiva tasal qudiemkom fil-Parlament allura nattama li tipprovaw ukoll l-użu ta' regoli proċedurali uniformi. Grazzi. Grazzi ħafna, e, nirringrazzja lis sinjura ġeti, Issa naddu għall-aħħar kelliema, e, sinjura Michelle Connings hija President tal-Eurojust. Se titkellem dwar ir-rwol tal-Eurojust u l-ħolqien tal-EPPO. Thank you thank you very much, Madam Chair. Grazie Senior Signor President. Membri tal-Parlament Ewropew, Sinjuri, u għatassew pjaċira lija illi natikom ukoll ħarsa lejn xogħol tal-Eurojust sissa u xista jkun l-rwol tal-Eurojust fil-ħolqien ta' EPPO. Huwa veru illi meta naxil sen ja ilu dejna nagħtu fuq l-Eurojust hawnhekk fi Brussell konna 15 u konna lkoll kemm aħna pożittivi ħafna. Iva, aħna konna nafdaw illi stati membri kienu kapaċi illi jġildu reati seri transkonfinali. Iżda konna wkoll ċerti illi jkun hemm il fiduċja fina fir-rwol tagħna speċjali biex nikkoordinaw u niffaċilitaw dan ix-xogħol fil-ġlida kontra il-reati transkonfinali. Konna pożittivi għaliex konna nafu li ħafna eh, awtoritajiet ġudizzjari ħassew illi eh, fl-aħħar mill-aħħar però jaraw li din tkun fantaxjenza. Nax sena wara qegħdin naraw li kooperazzjoni vera u koordinazzjoni qiegħda tgħin biex tassew nirġildu dinja u nirreati serji transkonfonali permezz tal-koordinazzjoni, il-kooperazzjoni u hemmhekk aħna uniċi fid-dinja għaliex imkien fid-dinja ma nsibu eh, xi ħaġa bħal Eurojust, ma nsibux Arab Just jew Asia Just jew fl-Amerika Latina, insibu biss il-Eurojust biex niffaċilitaw ix-xogħol tal-autoritajiet ġudizzjarji fl-istati membri sabiex aħna niġildu l kriminalità organizzata u anki niġildu kontra reati serji u terrorizmu. Qegħdin naraw iċ-ċifri illi sa mill-2002 sal-2012 bil-mod il-mod ksibna l fiduċja tal-istati membri aktar u iktar daru lejna l-għajnuna tagħna s-sena l-oħra aħna għandu najna illi kena 1532 każ u fil-bidu kellna bej wieħed u wieħed 200 każ. Allura din naraw din id-differenza. Issa, kemm morru lil minn hekk u naraw il-każijiet li din nittrattaw, nistgħu naraw illi fl-ewwel għaxar snin Kellna fil quċċata it-traffikar tad droga il-frodi u l-ħasil tal-flus. U s-sena l-oħra rajna li t traffikar tad droga eh, ma baqax daqshekk fuq uċċata, u rana naraw fuq quddiem għandna l-frodi, għandna traffikar tad droga u l-kriminalità organizzata. U taraw ukoll illi għandna numru żgħir ta' każijiet korruzzjoni u reati kontra l-interessi finanzjari tal-Unjoni Ewropea. Frodi huwa parti impressiva importanti ħafna ta' xogħolna. Frodi tal-VAT, carousel fraud u anki frodi oħra tal-flikel pereżempju. U dana wkoll u dawn huma każijiet li qegħdin jaslu għandna ta' kuljum għaliex il-kriminali huma fl mill-aħħar miġbudin mill-flus. Traffikar ta' droga kien dejjem fuq il-quċċat u kien ħafna każijiet fejn aħna kellna konfiska ta' kokaina, ta' drogi oħra u kol ta' proprjetà immobli li nxtaraw mill-kriminali permezz ta' attivitajiet ta' droga u fit-8 ta' marzu kena kundannata fl iżvezja wara sentejn ta' koordinazzjoni mill-Eurojust. Aktar minn 14 laqa ta' koordinazzjoni waslu għal riżultati li rajna ftit tal-jemilu fl-Izvezja. Kena kundanna ta' dawn il-persuni u l-ħtif wassal għal konfiska u allura l-kooperazzjoni tista' twassal għal riżultati tangibli huwa veru ir trattat tal-Lisbona taħt artiklu 86 eh, jgħidilna illi hemm possibilità illi wieħed iwaqaf il-EPPO u dana minn Eurojust u dana sabiex niġġieldu reati li jagħmlu impatt fuq l-interessi finanzjarji tal-Unjoni kif ukoll li e PPO ikun responsabbli għall-investigazzjonijiet, prosekuzzjoni u sabiex iwassal għal proċess. U aktar milli faċili tal-autoritajiet ġudizzjari biex investigataw u jagħmlu prosekuzzjoni bħalma jsir issa li PPO għandu iżid madana kollu u jiżgura li huwa josib l-investigazzjoni l-prosekuzzjoni u li jwassal proċess il-qorti. Kif tafu dan jwassal għal unanimità jekk le ikonna kooperazzjoni mis-saħħa fejn tisa pajjiżi tisa stati membri jaqblu. L-IPPO bħala attur ġdid Ewropew. ċinu ma l-aspetti biex dana kollu jaħdem? tas-sewret ikun integrat fil-pajsaġġ eżistenti ta' kooperazzjoni bejn il-Pulizija u l-Awtoritajiet Ġudizzjarja dejjem eh, dan il-punt anke llum illi f'kuntest ta' austerità finanzjarja fejn m'għandniex raġuni għalfejn aħna nofqu is-flus għandna nibżgħu eh, nibżaw għal flusna, nibżaw għal kull sent u allura għandna nagħmlu użu effiċenti tal-sistemi eżistenti bħal pereżempju kooperazzjoni tal-Pulizija u kooperazzjoni ġudizzjarja. Għandu jkun hemm ukoll rabta b'saħħitha mal awtoritajiet kompetenti nazzjonali dawk li qegħdin jinvestigaw il-każijiet eh, bi fuq livell nazzjonali u anki l-kompetenza tal-qrati tal-Istati membri. Għaliex ċertament ma jkunx um, situazzjoni fejn il-prosekuturi mill-Istati membri ikollhom imorru l-qorti bil-każijiet li jiġu wkoll eh, immexxija bħala prosekuzzjoni mill-IPPO. Huwa veru illi għandna naħdmu flimkien mal-atturi kollha eżistenti fil-qasam mod ta' kooperazzjoni, li tifok fuq kooperazzjoni. Allura ċertament irridu naħdmu flimkien mal-Europol u mal-Urab biex nagħmlu hekk. U nibnu fuq l-esperjenza fuq eh, l-arfin kif ukoll sabiex niksbu azzjoni interattiva u sinerġiji sa fejn dan huwa possibbli. Illum nista' nagħtikom messaġġ ċar għaliex matul dawn l-aħħar sentejn fil-Eurojust aħna għamilna kontribut għal dan id-dibattitu, aħna involvejna ruħna fix-xogħol ta' riflessjoni u sibna għal żmien twil kif Eurojust jista' jkollu rol essenzjali għall EPPO. Nistgħu ngħidu illi dak li nagħmlu Eh, għanna namlu fl-imkien mal-Eurojust għalfejn għalix il-EPPO jekk dan din l-entità tinħoloq ċertament jiġi moħlu għabbażi tal-kooperazzjoni msaħħa fil-kontest li nafu kontest li nafu bħalissa f'dan tali kontest inkunu koordinatur meħt taħtieġ bejn stati membri li jipparteċipaw u dawk li ma jipparteċipawx. X'aktar nafu u forsi punt li semma aktar kmieni il-reati PIF il-ħarsin eh, għall-interessi eh, finanzjarji tal-Unjoni Ewropea dawn jiruna li jem rabta ma reati oħra u allura l-Eurojust hija kompetenti biex tieħu azzjoni fil-każijiet kollha. U allura se tikkoordina l-isforzi tal-IPPO u tal-Awtoritajiet Nazzjonali kompetenti. Dawn huma ż-żewġ punti li nafu fiċ-ċert. Il-kooperazzjoni msaħħa hija probabbli kif ukoll il-bżonn illi niżguraw il-koordinazzjoni il koordinazzjoni mal-każijiet konnessi. X'aktar nistgħu ngħidu li Eurojust ukoll tista' wkoll ta' valur miżjud għal dak li għandu xaqsan kooperazzjoni u koordinazzjoni ma' stati terzi. Huwa veru illi fil-każijiet li indirizzajna ħafna drabi aħna morna li mill-Unjoni Ewropea u għallura hemm bżonn ċar illi wkoll nikkoordinaw ma' pajjiżi terzi. Umbat, madan nistaw norbtu xol tal autorizit Nazjonali fl-Stati Membri għalix u veru l investigazzjonijiet u l-prosekuzzjonijiet u s-sessjonijiet fil-qorti fejn il-suspettati jidru l-qorti, dan għarridu jseħħu fl-Stati Membri infusom. Allura neħtieġu rabtiet ma daw l-autoritajiet eh, ġudizzjari fl-Stati Membri u għal Eurojust bħalissa aħna nistaw najdu li nifukaw fuq l-importanza li nfasslu dawn ir-rabtiet eh, bejn il-Eurojust u l-awtoritiet nazzjonali u dana permezz ta' sistemi ta' koordinazzjoni tal-Eurojust u dana sta għal kull stat membru illi jiżgura li jkun hemm rabta bejn il każijiet eh, fl-istati membri u anki mal-Eurojust l-użu wkoll ta' odot tekniċi disponibbli u għandna wkoll il-Eurojust Case Management System li huwa skambju ta' informazzjoni mal-Eurojust. Xiktar nistgħu nsemmu? Bħalissa għandna korrelazzjonijiet ta' ħidma mal-Europol, mal-Olaf, kif ukoll mal-European Judicial Network. Dana kien punti li saħa eh, il-professur Monar mal-Europol aħna diġà eh, assoċjati ma' ħafna Eh, punti ta' kuntatt fil analizi tal-work files għalissa wkoll aħna qegħdin naħtmu ma' 80% minn dawn il-focal points u għandna rabta ċerta mal Europol u anki għandna rabti oħra. Għandna wkoll sitwazzjoni fejn għandna rabta deċiża u s-sena konna attivament involuti ma' ċertu każijiet u konna preżenti f'ħames mill-laqat ta' koordinazzjoni. U li ġejjen u kol għandu s-segretarjat fil-Eurojust u ħafna f'ħafna mill- eh, International Desk tagħna għandna wkoll dawn il-kuntatti. U allura hemm ukoll il-prossimità u wkoll mal-Europol u anke mal-IGN. Issa, aħna qegħdin niprofaw naraw kif eh, dan il-każ PIF eh, jista tassew jgħaddi minn ċiklu ta' ħajja permezz tal-IPPO u aħna ħsibna Ah, f'tlet stadji, tlet kuluri differenti. Rapportaċ għal suspezzjoniet ta' kri ta' rajati PIF dan l-ambitu EPPO, unbat għanna l ippo illi deċidi illi jiftaħ jew illi jmexxi investigazzjoni kriminali, l-investigazzjoni kriminali diretta mill ippo l ippo e unbat tiddeċidi li mill-prosekuzzjoni unbat għandek il-kas il-qorti il Umbat il-fazi fl-aħħar ta' eżekuzzjoni u ta' kundanna. U dan huwa dak li aħna provajna nasbu fih, jiġifieri f'kull każ PIF li jiġi indirizzat mill-IPPO jgħaddi minn dawn it-tlet fażijiet. U aħna ħsibna li l-Eurojust jista' jkollu rwol tangibbli f'kull stadju Eh, kemm jekk ikun xi EPPO ehm, fir wol sħiħ tiegħu għabbażi tal-kooperazzjoni msaħħa fejn ikollu rwol importanti kemm għabbażi tal-deċiżjoni attwali tal kunsill dwar Eurojust, kemm ukoll fuq Eurojust aktar imsaħħa kif il professur Monar fisser għabbażi ta' artiklu 85 setat tradizzjonali li jistgħu jingħataw lill Eurojust. Iżda f'dawn l-istadji kollha naraw illi Eurojust jista' ikollu rwol. U biex dan tassew ikun aktar ċar, aħna fukajna fuq xi każijiet. Min issendum hawnhekk fuq dawn il-każijiet, dawn huma każijiet eh, eh, veri Għanna per eżempju sit ta' kumpanija spanjola b'interessi foqsma differenti, per eżempju petrol, gas, agrikoli, eh, propieta u, u koll entitajiet ta' ikel u s-sitġi investigat fi Spanja, Belġu u Renju Unit għal reati differenti, frodi ta' taxxa, ħasil tal-flus u parteċipazzjoni f'organizzazzjoni kriminali. Allura l-avokati mill-kumpaniji u kol ġew kundannati għalix ehm, jiġi allegat li huma waqfu netwerk ta' kumpaniji b'transazzjoni finanzjari fi Panama, l-Olanda u l-Isvizzera biex jaħbu s-sidja tal-attiv. Umbat matul il-laqat tal-Eurojust aħna ninduraw illi l-evazjoni tat-taxxa wassal għal reat PIF għal frodi ta' tip tal-Unjoni Ewropea u allura dana ifisser li din il-frodi tal-Unjoni Ewropea qed isseħħ fi Spanja u fil-Belġu. Allura għal ta' din l-eżempju Spanja u l-Belġu huma żewġ pajjiżi IPPO e u allura x'naraw bekk? Naraw illi dak il mument il-Eurojust u wara l-koordinament, eh, laqa ta' koordinament, ċertament tiddiskuti mal-stati membri u mal-autoritajt ġudizzjoni tal-stati membri u dana skont eh, la bosta direttiva PIF tirrapporta immedjatament il-kas lil ippo Iżda s nissaponu li dan il-kontest hemm ukoll il bżon illi ikun hemm konnessjonijiet mar-Renju Unit u r-Renju Unit eh, nissoponu li ma tkunx qed tipparteċipa fl-IPPO, allura l Eurojust tista' tiżgura li tiżgura l-koordinazzjoni bejn iż-żewġ pajjiżi fejn ikolla rabtiet ma' pajjiż mhux fl-IPPO u f'dan il-każ taraw illi l-attiv jiġu rkuprati fil-Panama u l-Iżvizzera u hemmhekk qegħdin lilin mill-Unjoni Ewropea U allura Eurojust hemmhekk tista' tagħmel ir-rwol normali tagħha ta' koordinatur ma' pajjiżi li mhumiex fl-Unjoni Ewropea. Dan huwa mod kif aħna naraw illi permezz tal-koordinazzjoni tal-Eurojust aħna permezz tal-diskussjoni mal l ġudizzjarji niskopru illi każ tal-frodi huwa taħt eh, skema ta' viżjoni ta' taxxa rabtiet ma' frodi Ewropea. U allura hija tassew frodi Ewropea. Mezz ieħor kif aħna nistgħu wkoll eh, naħdmu f'dan eh, il-qasam huwa permezz ta' artiklu 13 tad deċiżjoni tal kunċil fejn l-Istati Membri huma obbligati illi jinformaw il-Eurojust dwar forum speċifiċi ta' reati jista' jkun illi permezz ta' artiklu 13 ta' deċiżjoni tal-Kunsill, eh, naraw li konna kumpanija oħra li tkun eh, holding company Portugiża pereżempju illi hija parti mill-skema ta' evażjoni tat-taxxa li wkoll twassal għal frodi tal-Unjoni Ewropea. F'dak il-każ aħna wkoll nistgħu wkoll ninformaw u nirrapportaw dan il każ lura lill EPPO. Dan huwa fil-fażi tal-bidu fil-stadju fil tal-reportaġġ. Imbagħad każ ieħor mela każ ta' tħul tal-frodi tal-tħul fejn ikonna ħafna pajjiżi involuti għandna 18 il-pajjiż dan il-każ involuti mbagħad tliet pajjiżi mhux tal-Unjoni Ewropea u l-iskema waslet għal ħsara ta' 7.5 miljun euro. Il-frodi topera permezz ta' katina transazzjonijiet li involvu diversi pajjiżi, Renju Unit u id-Dubaj għandhom ruoli importanti. Per eżempju, jkunu edin jinnegozjaw, jkunu edin ta' buffer jew jesportaw Eh, u fil-ħasil tal-flus. U allura hemm ħafna mistoqsijiet fit dan l-Unjoni Ewropea u anki evidenza għall attività ta' frodi u ta' ħasil tal-flus. Hemm nissaponi li f'dan il-każ partikolari l-Olanda turi li hija fuq quddiem minn dawn il-pajjiżi u għall ta' dan din prezentazzjoni eh, l-Olanda tkun fl-IPBO allura huwa importanti illi f'dan il-każ IPPO e l-Olanda tkun diġà involuta f'investigazzjoni u prosekuzzjoni u tiġi appoġġjata fl isforzi tagħha. Ma nitux l-riskju eh, li pajjiżi oħra qed jagħmlu eżatt l-istess sforz biex eh, jinvestigaw u jagħmlu prosekuzzjoni biex nevitaw nebi sinidem u anki l konflitti ta' ġurisdizzjoni. Hemmhekk eh, jista' jkun hemm rol importanti għaliex ir-Renju Unit pereżempju rajna illi kienem ħafna attività fil-Renju Unit, il-Renju Unit u koll kontrit u koll tiġi involuta f'investigazzjoni u prosekuzzjoni u l-Eurojust taħt artikli 6 u 7 tal deċizjoni tal-Konsil tista titlab ir renju Unit u l-autoritajiet tar renju Unit sabiex jaċċettaw illi l-Olanda tkun pożizzjoni aħjar biex tagħmel prosekuzzjoni u ma tkunx involuta fil-investigazzjoni u prosekuzzjoni. Nisaw nkomplu hekk din l-istorja din l-istorja x'ikun il-każ jekk ir-Renju Unit l-interess tal-prosekuzzjoni tal-frodi fl-Unjoni Ewropea u koll ikolli xirwol biex ikolla investigazzjoni u prosekuzzjoni u iżda dana ma jsirx. Dan wkoll dina wkoll hija possibilità fejn wieħed jitlob il-Eurojust illi jieħu ħsieb l-investigazzjoni u prosekuzzjoni. Mbagħad jista' jkollna rwol ukoll għaliex naraw illi dan l-aħħar stadju pereżempju eh, fil-bidunet l-Italja, id-Danemarka u r-Renju Unit kienu voluti fil-frodi ta' tħul eh, l-Italja qed eh, tuħsib il-proċedimenti u mbagħad is-suspettat mar l danimarka mill-Italja, iżda mbagħad fid-Danimarka dan is-suspettat inżam u dinja wkoll il-żamma tiegħu kienet importanti biex jiġi kalkulat mbagħad il-pjena tiegħu. Dan il-każ ukoll il-Eurojust jista' joffri s-servizzi tiegħu biex eh, ma jkunx hemm dewmien żejjed u dana jkun forsi pajjiż mhux li jkun fl-PPO fi każ ta' Danimarka u mbagħad innaddu l-informazzjoni tal-każ lill-Italja fil-każ partikolari. Aħna għandna 11-il sena ta' esperjenza fil ġits fil-EAWs, kunfitti ta' ġurisdizzjoni u aħna wkoll ħadna sem ħafna laqat ta' koordinazzjoni u anki konna voluti fi ċentru ta' koordinazzjoni, allura laqwa messa hawnhekk huwa li ngħidu li dak eh, x'tamlu x'tamlu għamluh flimkien mal-Eurojust biex tibbenefikaw minn risorsi eh, disponibbli mod proporzjonali iżda kif ukoll eh, spjegajt sabiex tagħmlu użu effettivu ta' benefiċċju tal-esperjenza tagħna, tal-arfin tagħna fil-kuntest ta' tal-PIF. Grazie ħafna. For your attention. Thank you, Mrs. Konix. Uh... Grazie. Sur Tanden. Grazie. Tlet prezentazzjoni interessanti ferm, naf li ma tantx għandna ħin, iżda nissur kull. Fuq dawn il-kwistjonijiet kollha li ġew miċħuda li nataw kawża. Ħafna drabijiet każijiet li jintilfu l-qasbas ikunu bdow l-ewwel qabel kollox. Anke fil-Kumitat Krim u fir-rapport kollina li naħdmu fih, forsi tista' tgħidilna xi ħiel x'nistgħu nagħmlu fuq dan ħafna ħela ta' ħin u ħafna ħela ta' riżorsi li jkun eh, hemm meta eh, kawża tiġi miċħuda mill-qorti. Mbatt nistaqsi, forsi x'tista' tgħidilna dwar il-JITs, timijiet konġunti ta' investigazzjoni. Is-Sinjura Redding iktar qabel referita għal dan imma ħafna nies tkellmu maħna u qalu li s-sena jaddit biss nħarġu 33 JIT. 33 jidher numru zaħir. Forsi komplikati wisq, forsi jiswu ħafna flus wis, forsi l-pass tagħhom kajman wisq ħafna drabi konna ħafna reati transkonfinali u għalhekk dan in-numru nistaqsi u żbaljat. JIT huwa mod kif pawn operaw jew huwa skabru Swiss. Huwa mekkaniżmu bejn l-istati li huwa skabru Swiss avolja dan li għandna bħalissa. Din il-mistoqsija tiegħi, u fuq il-preżentazzjoni aħarija li kellna ħafna punti ta' staġib li memx ġast eh, fir rigward l-Amerika Latina jew l-Amerika U jiena fid-delegazzjoni tal-Indja u naf li hemmhekk il-kwistjoni hija taħraq ħafna u hija straġi u għalhekk l-Indja għandha bżonn tip ta' ġast bħal Eurojust ma għadhom ma tawx ħsieb għal dan. U f'dal qasam tal-Eurojust ġrajja tajba li għattinna li aħna jisna għanna rwol me xej meta mqabbel ma nħawi oħra fil-dwar id-dinja. Jiena nixtieq nitkellem fuq l-Iżvizzera, naħdmu ma l-Iżvizzera Din il-mistoqsija tiegħi. Imbagħad mistoqsija oħra lil kelliema. Semmejt l-artiklu 86 fuq l-investigazzjoni, it-taħrika u li taddi ġuri l dak li jkun. Min ħajamel dan ix-xogħol? Min jagħmel dan ix-xogħol bil-ħares bil-lenti, fittex xieħiel, jinvestiga l-kriminali, mhux intom u mhux Europol lanqas, ma jistgħux jagħmlu dan ix-xogħol u għalhekk erġajna lura l-JIT ħafna koordinazzjoni skabruża u dak li kun jitlob mur uħroċ u fam investigazzjoni fuq din, jtider xaġa orribli u jider li jem distakki kbar fil-liġi. Taqbel għaj fuq dan? Grazzi, sur dan. Issa, il-president tal-Kumitat Libe, il-sur Aguilar. Sur Lopez Aguilar. Wasanna lejn l-axar, lejn l-skadenza ta' dan il-xol u għalek nishtiq il ressa mistoqsija Mistaqsija tista' tkun komplikata jekk tħares lejha waħedha, iżda tista' tagħmel xogħol tajjeb bħala tweġiba imqasra ta' taqsira. Skont l-esperjenza li għandna li inti tħaddan Sinjura Koninsk bħala kap tal-Eurojust aħna qed naħsbu biex ntemmu lan tal-artiklu 86 billi nistabilixxu eh, l-Eurojust u l-esperjenza tagħha u nagħmlu l-passi u l-enin bħala ġebla tax xewka ta' IPPO, il-Prosekutur Pubbliku Ewropew. Imma l-mistoqsija hija din, skont l-esperjenza li għandek. Kemm taħseb li hemm diffikultajiet fir-rigward diffikultajiet li hemm bejn is-sistemi legali għandhom rwol importanti u ma diffikultà li ma tistax teleba, diffikultà li ma tistax teleba biex tagħmel koordinazzjoni u biex nkunu effettivi permezz tal-kooperazzjoni ġudizzjarja u l-kwistjonijiet tal-investigazzjoni kriminali li għanna bħalissa, jew inkella hemm bżonn ta' tisħiħ tal-liġi kriminali bħala Parlament Ewropew aħna li aħna leġislatur biex nagħmlu tajjeb għal din il-liġi kriminali. Nistgħu nagħmlu differenza tassew sabiex bekk flimkien nindirizzaw il-kriminalità transnazzjonali gravi jew serja. Grazzi l-Sura Gelar, tajt il-President, issa l-Onorevoli Jakolino. Grazzi, President jiddispjaċini li ma stajċ nati widen l-ewwel żewġ kelliema imma smajt il-prezentazzjoni tal ta' Eurojust, ta' Sinjura Koninsk. Kien pjaċira lija għalli xi kienet ċara u tonda bħas-soltu. 11 sena ta' esperjenza fil-Eurojust, iktar koordinazzjoni mill-li rajna qabel u dan naraw minn klima stess li joħroġ anke mix-xogħol mal-istati membri. Xi sija ilu Sijaw nofsilu smajna menant il-Sinjura Redding li għaltenna mux bwist dettalji fl-informazzjoni u laqqas fuq il-ħinijiet marbuta maħħom imma għaltenna li fuq li wasanna fi-stadju avvanzat għal prezentazzjoni u tfassil tal-IPPO, il-Prosekutur Pubbliku Ewropew. U fir rigward il-Eurojust għamlet referenza għal setup mill-ġdid tal-funzjonijiet tal-kompeti ta' dan l-uffiċċju, jiena staqsejt forsi nistgħu nagħmlu eh, uffiċċju prosekutur pubbliku Ewropew li jkun marbut mal-Eurojust u l-Olaf. Aħna l-Eurojust nħossu li huwa wirt ta' informazzjoni b'saħħtu ħafna għandna nkomplu nsaħħuh u nek nistaqsik bbażi tal-esperjenza tiegħek. X'tista' tkun it-triq għal futur inti diġà għattinna x'jista' jiġri ftit ilu Imma għalġejjini, kif nistaw ikonna ġejjini konkret f'dan il-qasam, għaliex dan l-uffiċju għandu jitwaqqaf fuq ix-xogħol li diġà jagħmel Eurojust. Kif jista' jkun hemm koeżistenza ta' dawn iż-żewġ aġenziji tant importanti fil-proposta li tittoħroġ il-Kummissjoni li mbagħad ħadd tiġi diskussa aktar il qoddim u tiġi valutata u kundresqu anke mendi min tagħna bħala Parlament Ewropew. Grazzi President. Grazzi, Sur Jakolino. Issa naddi l-kelma l-lura l-Sur Kul. Iva, grazzi ħafna. Fir-rigward l-ispiegazzjoni għal rata ta' ċaħda mill-qorti għal kawzi li semma Sur Newton dan. Diffiċli l-intik tweġiba sempliċi għal dan għaliex jista' jkun hemm ħafna raġunijiet għala qorti tiċħat li kunem hemm kawża. Iżda naħseb li parti mir-raġuni ta' dan huwa li bħalissa nagħmlu investigazzjonijiet amministrattivi li jsegwu regoli speċifiċi taħt proċeduri speċifiċi ta', ta investigazzjoni e amministrazzjoni, għandna investigazzjonijiet kriminali fl-istati membri li jsegwu regoli speċifiċi u kollox ma kollox xi kultant nagħmlu l-istess proċessi investigattivi dartejn. Niġbru invidenza fil-fazi amministrattiva mbagħad nagħmluha fil-fazi kriminali. U dan huwa sors li wassal għal ħafna dawmin u bħala konsegwenza ta' dan iwassal biex numru ta' każijiet jispiċċaw jibqgħu għaddejjin tul snin. Din waħda mir raġunijiet wara li qorti tiddeċidi li tiċħat li jkun hemm kawża. Iżda naħseb li il-punt li għamlet il-kollega huwa importanti wkoll. Bħalissa tnifaċċaw sitwazzjoni komplikata ħafna fir-regoli ta' proċedura, fir-regoli ta' ammissibilità tal-evidenza, mod partikolari fejn evidenza tinġabar f'kuntest transnazzjonali. U din hija raġuni għala ċertu każijiet ma jirnexxux li jkun hemm proċess. Jew għax ma jkunx hemm evidenza, jew tkun hemm evidenza nieqsa, jew tkun ikun proċess kabrus wis li jkollok l-introduzzjoni ta' din l-evidenza ta' kondizzjonijiet aċċettabbli għal qorti. Allura x'rakkomandazzjonijiet nistgħu nagħmlu? Huwa ċar li għandna bżonn li jkollna funzjoni ta' taħrika u funzjoni ta' Eh, investigazzjoni konġunta Ewropea biex bekk nestendu regoli uniformi tagħna jekk neċessarju u naħseb li dan ikun pass ta' ġgant il qoddim jekk nagħmlu dan. U fuq dan sħaqna fil-preżentazzjonijiet tagħna. Jekk tippermettu li nixtieq ngħid kelmtejn fuq ir-rwol futur ta' l-Olaf fil-kuntest tal-kooperazzjoni tiegħu mal-IPPO. Naħseb li importanti ħafna nifmu li jekk ħan waqfu dan l-uffiċju li PPO r rwol tal-Olaf irrit nerġaw nasbuħ mill-ġdid ovvjament. Għaliex ma jagħmilx sens jekk uffiċċju ta' investigazzjoni kriminali bħal dan jeżisti fuq il-livell Ewropew u sistematikament ngħaddu minn investigazzjonijiet amministrattivi u mbagħad fit-tieni stadju ngħaddu għall investigazzjonijiet kriminali. U għalhekk ħafna drabi minn tal-anqas fir-rigward il-prerekwiżiti li jintlaħqu fil-bidu tal-investigazzjonijiet, fl-opinjoni tiegħi dawn il-każijiet iridu jsiru minnu fih fuq bażi kriminali bħala investigazzjonijiet. Dan ikun ifisser li jkollna inqas każijiet li jkun hemm bżonn jiġu investigati minn Olaf stess u dan ifisser ukoll li rridu nużaw ir-riżorsi tal-Olaf fil-futur mod differenti. M'għandniex inkomplu kif qed nagħmlu bħalissa li sempliċement waslu għal korp ieħor fuq xenarju Ewropew. F'dan l-uffiċċju ġdid irridu nintroduċu riżorsi eżistenti u niksbu ekonomija ta' skala u bekk naħdmu iktar mod veloċi milli naħdmu bħalissa. Dan forsi l-ewwel tweġib li nista' nagħti għall-mistoqsija tiegħek. Grazzi. Grazzi Sur Kull, Sinjura Ligeti. Grazzi ħafna. Grazzi għal mistoqsija fuq il-JITs, il-Teams Konġunti d-Investigazzjoni, ma lejn l-istatistika fuq il-JITs qabel ma ġej għal dan ismiħ, nistqer ma'kom, nqer ma'kom, nistantikom ċifra imma mhux bil-fors ċara. Għala hemm l-użu waħdini tal-JITs, il-Teams Konġunti d-Investigazzjoni, hemm ħafna raġunijiet Għal dan diffiċli li twaqqafhom għandna qafas legali għat-twaqqif tal-JITs, imma biex nistabilixxu l-JITs fir-realtà irrid ikollna ftehim li jistabilixxi d-dettalji tagħhom bejn in-naħat imsieħba li jkunu qegħdin jaħdmu fuq dan il-JIT u li jistabilixxi r-regoli kif jaħdmu. Il-qafas legali eżistenti jgħidilna li JITs jekk jgħaddu minn pajjiż għal ieħor jibdlu l-liġi applikabbli. U dan ifisser li huwa proċess diffiċli ħafna u jista' jwassal ukoll għal bidla ta' rwol mexxej ta' min ikun qed imexxi l-investigazzjoni bħala JIT. Pereżempju stat membru A mhux bilfors jista' jkun jista' jagħmel investigazzjoni ewlenija fil-stat membru B għax mhux bilfors familjari għal regoli u l-liġi hemmhekk. Nistantikom eżempji għala diffiċli li konna aktar JITs iżda hemm ġrajiet ta' suċċess ukoll. U jiena ċerta li s-Sinjura Koninsk tista' tgħidilna aktar fuq dan għaliex il-Eurojust tipparteċipa mal-JITs. Naħseb li rwol kruċali, element kruċali li semma diġa l kull huwa dan. Anke f'tim konġunt investigazzjoni, l-idea hija li niġbru l-evidenza li tista' tiġi prezentata fil-qorti u l-ammissibilità tal-evidenza naħseb diffiċli li tiżgura jekk tibdel il-liġi darba wara l-oħra, jekk ikun hemm liġi applikabbli differenti skont il-miżuri ta' investigazzjoni. U naħseb li forsi nistgħu nisħu fuq dan għal għandna bżonn setat uniformi għall leppo l-PPO u naħseb li Fil-bidu nistgħu ngħidu li jista' jkun hemm delegi li jaħdmu tajjeb fl-istati membri differenti u tista' tintuża l-liġi nazzjonali. Forsi l-uffiċċju ikun iktar aċċettabbli politikament u forsi tinstema wkoll bħala approċċ iktar pragmatiku mill-perspettiva li dawk li huma esperti fil-qasam jużaw iktar il-mezzi nazzjonali iktar mill-mezzi Ewropej għaliex inkella dawk li jkunu eh, korpi Ewropej jitqisu bħala korpi barran, barranin għall-istat. Imma dawn is-setat nazzjonali jekk naħdmu bihom nispiċċaw b'ħafna tentu fit lemmu law, ħafna setat frammentati, mhux setat ta' vera tal-IPPO, jkun diffiċli ħafna tiddefinixxi x'inhuma s-setat tal-prosekutur u s-setat tal-investigazzjoni. Naħseb dan importanti kemm għall konvenut kif ukoll għall kwerelant Grazzi. Ftit minuti oħra għall-naħar tweġiba mis-Sinjura Koninsk. Grazzi, Sinjura President. Naħseb li għandi 3 minuti għal madwar sitt domandi. Imma ħankun veloċi fit-tweġiba tiegħi. Eurojust, hemm ftehim ta' kooperazzjoni tal-ġustizzja mal iżvizzera IVA. Dan sar is-sena li għaddiet imma rajna fuq l-iskrin li hemm tliet linji ta' maġistrati li qed jaħdmu f'isem Eurojust b'mod permanenti għaliex apparti kooperazzjoni ġudizzjarja mal iżvizzera għandna wkoll il-ftemiet ta' komunikazzjoni li ntbatu mal istati Uniti, Norveġa, u l-Kroazja. L-Iżvizzera huwa utent tajjeb tal-Eurojust għandna ħafna xogħol flimkien għal komunikazzjoni bejn l-Eurojust u l-Iżvizzera u maġistrat ta' komunikazzjoni forsi jkun rigal tajjeb biex ngħidu hekk jkun jitwettaq. Fuq il-mistoqsija dwar xinajdu dwar l-IPPO u l-investigazzjonijiet tħarrik u biex irresqu l kriminali quddiem il-liġi. Ġifiri naddu għam ġuri. Bħalissa m'għandniex esperjenza dwar dan l-uffiċċju iżda meta taj nisma l-istqarrijiet li saru anke minn kollegi differenti interalja l-Kummissjoni probabbilment imorru għall uffiċċju binqas mandati permezz tal-IPPO. Umbat ikun hemm prosekuturi delegati fl-Istati membri. Huma mbagħad jagħmlu l-monitoraġġ tal-investigazzjonijiet eh, biex il-kriminali jingħaddew ġuri biex eh, ikun hemm taħrika, ecc. Allura rridu nqodu attenti għall approċċ biex ikun minn isfel għal fuq lejn l-IPPO u naħseb li bħalissa diġanna sistema fejn naraw li l influss ta' informazzjoni tal-Eurojust qed ikun organizzat u strutturat fil-livell tal-istati membri. Dan isir permezz ta' sistema ta' koordinazzjoni tal-Eurojust li qed ikollha kuntatt dirett mal-Uffiċċji Nazzjonali tal-Eurojust u li jintom għandkom li huma għandhom aċċess għal ġurisprudenza, għal ġestjoni tal-każijiet u anke għal mezz strutturat sigur bħala komunikazzjoni u konnessjoni. Naħseb dan din hija linja li għandna nkomplu nimxu fuqha hemm possibilitajiet oħra, possibilitajiet biex imorru għal sistema bħalma semmejt inti, imma hemm ħtiġijiet speċifiċi anke għall-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew, l-PPO. Għandek sets differenti ta' data, imma anke funzjonalitajiet ras imbras, naħseb daw ukoll irridu nqisuhom, irridu noqogħdu attenti għall attivitajiet differenti, għandek l-investigazzjoni, it-taħrika, għandek l-kriminali li jridu jingħaddew ġuri u għalhekk tagħmel rabtiet importanti anke mal-istati membri jekk ħad toħloq dan l-uffiċċju. Fuq il-mistoqsija ta' Sinjura eh, Liġeti u anki l-mistoqsija ta' Sur Lopez Aguilar, Eurojust qed tiffaċċa 30 sistema legali differenti, 23 il-sin differenti, irnexxina nikkoordinaw, irnexxina nifaċilitaw ix-xogħol tal-awtoritajiet ġudizzjarji biex resqu n-nies suspettati quddiem il-liġi. Smajna l-Kummissjoni ħadu inizjattiva li minn tal-inqas jagħmlu abbozza direttiva fuq il- kwistjoni tal-protezzjoni tal-interess finanzjarju u naħseb li dawn huma inizjattivi importanti. Anki bħarsa biex ikonna statistika ċara, għax l-istatistika li għanna bħalissa hija eh, ma tantxija dettaljata wisq għax mhux qed ninkludu wkoll il eh, pif ġifir il-protezzjoni tal-interessi finanzjari, hemm bżonn regoli ċari minn tal-inqas livell minimu tar regoli ġudizzjarji. Inkalla l-IPPO mhux ser nexxilhom jaħdmu. Tajjeb. Jew ħaġa jew oħra. Jimxu jitfit. U bekk kooperazzjoni msaħħa kieku kellna sitwazzjoni bħal din tkun sitwazzjoni iktar komplikata. Saħan sitra fejn uħut ikollhom isegwu r regoli bbażati fuq sistemi legali sistemi internazzjonali, konvenzjonijiet Ewropej, konvenzjonijiet internazzjonali u oħrajn fuq regoli speċifiċi oħra. Għal daqstant hemm iktar u iktar ħtieġa li jkun hemm iktar u iktar koordinazzjoni. Xogħol diffiċli ma mhux impossibbli. Eurojust, l-Olaf u Europol jaħdmu flimkien, jiena jina sħaqt ir-wol ta' Eurojust, sur Jakolino eh, interessat mistoqsija fuq Olaf huma jagħmlu xogħol amministrattiv, xogħol investigattiv bħala taqsima u għandhom il-ħiliet tekniċi f'dan il-qasam. Europol hija korp ta' kooperazzjoni tal-Pulizija f'xogħol tekniku speċjalizzat u għalhekk tajjeb li niġbru dawn l-isforzi flimkien u nimxu l-qoddim. Il-prezentazzjoni ħan qassama mhux se noqgħod nidħol wis fid-dettall, mhux żgur li ħan dan il-modell li semmejt, ma Eurojust qed jieħdu r-rwol tal-IPPO kull ma jmur skont l-artiklu 85 u ngħaddu għall-artiklu 6. Dan fis għal 86 jekk dan iseħħ ikun hemm entità differenti minħabba li jkun hemm l-IPPO li jibda jeżisti. Min jaf? imma rridu naraw x'se nagħmlu għar-riżorsi għall-esperjenza tal-Eurojust u l-istess japplika għall-esperjenza min-naħa ta' Olaf u l-Europol. Ma nafux eżattament ser jiġri x'inhu l-pjanijiet bħalissa u nista' jaqfaw. Grazzi. Grazzi, Signora Koninsk, il-President. Jiena nixtieq nirringrazzja lil dawk kollha li ħadu sem f'dan is smigħ bħas-soltu sibu l-informazzjoni kollha meħtieġa u l-preżentazzjonijiet kollha li huma disponibbli jekk intom interessati. Grazzi ħafna.